Okay, friends, uh, we start the meeting and uh, as you... Eżis kollegi nistaw natu bidu għal din il-laqa. Għanna manda ġdijt issa u għanna bosta membri ġodda f'dan il-komitat. U għal din il-raġuni, fost raġunijiet oħra, stedinna fostna għawnek id-diretturi ta' erba aġenziji illi huma relatati ma' affarijiet li huma ta' interess għalina il-Kumitat ta' l-Impjegi. Aħna nixtiequ li nisimgħuhom, nixtiequ nisimgħu dwar fuq xi qed jaħdmu bħalissa xamlu u x'qed jippjanaw li jiksbu bix-xogħol tagħhom. Ser nibdew l-ewwel bl-ewwel eh, fis-Sur James Kalleja li huwa id-direttur għaċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' taħriġ vokazzjonali. Sedefop li naħseb li huwa aktar familjari ma'kom dan l-isem biex nissimplifika. Imbagħad se jkollna l-bqija tal-preżentazzjonijiet wara se jkollna sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġibiet. Għalhekk jekk jogħġbok sur kalleja natik il-mikrofonu għal 10 minuti. Grazzi. Signor President, eżis membri, grazzi ta' sew ta' din l-istadina. U pjaċir u privileġġ għalija li jatawnek fostkom din hija laqa fejn jina tassaw nħossni rib iċ-ċittadini għax intom tirrappreżentaw iċ-ċittadini Ewropej u aħna naħdmu għal ċittadini Ewropea għalhekk għalija huwa privileġġ li jgħatawnek hawnhekk biex nitkellem dwar ċentru dwar aġenzija li m'għandix biss x'taqsam l impieg imma ma kemm wieħed jista' eh, jimpjega jiġi impjegat Eh, din hija waħda mill-eqdem aġenziji bħal Eurofound għax tmur lura l-1975 u għattajna 20 sena f'Berlin sal-1995 u issa qegħdin f'Tessaloniki. Dak narġa ta' sfejti f'Tessaloniki għandna budget ta' 18 miljun euro u staff ta' 123. Aħna ġejna stabiliti kif diġa għad fl-1975 bil-regolament tal konsil 337. Aħna nirrappreżentaw VIT e ta' kwalità għolja li huwa levanti għas-suq tax-xogħol u din hija ħtieġa li hija priorità anke fl-Unjoni Ewropea. Aħna għalhekk bħala aġenzija għanna il-relazzjoni ta' bejn il-ħiliet, kwalifiki u kemm wieħed jista' jiġi impjegat u għandna żewġ mistoqsijiet illi aħna dejjem impoġġu fil-qalba tal-programm ta' ħidma tagħna. Jiġifieri kif aħna naqdu eh, forza ta' xogħol edukata u biex fl-istess ħin noħolqu x-xogħol kif ser inżidu l-parteċipazzjoni f'suq tax-xogħol li qed dejjem eh, jixih u jonqos u kif fl-istess ħin it-taħriġ jista' jindirizza l-inugwaljanzi u anke biex naħdmu lejn ekonomija aktar eh, favur l-ambjent. Sadefo palek taħdem frazzjoni ta' bejn it-taħriġ u s-suq tax-xogħol u għandna tliet prioritajiet prinċipali li huma l-ewwel net l-modernizzazzjoni ta' taħriġ professjonali li natu seta anke l-individwi fil-karriera tagħhom anke fi stadju aktar avvanzat fil-karriera tagħhom u it-tielet aħna nanalizzaw li ħiliet billi nipruvaw imbasru dak li kun ser jaħtieġ is-suq tax-xogħol fis-snin li ġejjin. U apparti minn hekk eh, evalwazzjoni indipendenti ta' din l-Aġenzija qal Evoluzzjoni ta' dakinhar qalet illi ix-xogħol ta' din l-aġenzija huwa anke stmat l lin mill-Unjoni Ewropea. Aħna ċentru li qegħdin fuq dew dak għandu x'jaqsam mal-qafas ta' kwalifiki u anke dwar l-riċerka l-riċerka fuq il-ħiliet. Apparti minn hekk, aħna naqdu l-rwol ta' taħriġ fil-Unjoni Ewropea f'dak għandu x'aqsam ma' taħriġ u kemm wieħed jista' jiġi impjegat. U din l-investigazzjoni qalet ukoll li aħna ma nirdupjawx dak li jagħmlu aġenziji oħra fiħdan l-Unjoni. Jiġifieri x-xogħol tagħna jiġi użat b'mod ħati ħatikom xi idejat. Mill-2005 aħna kellna 9 96.6 zjarat fiċ-ċentru tagħna kellha 42 miljun ċittadin Ewropew li id-downloadja u uża il cv Europass. Is-sena l-oħra kellna 173 kwotazzjonijiet fid-dokumenti tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri żieda ta' 12% meta mqabbla mas-sena ta' qabel. Fl-2013 aktar minn 636.000 pubblikazzjoni ġew dawn id-datum istajt tagħna u 68.000 dokument li jiraw l-ċittadini Ewropej. Dan huwa biss eżempju ta' kemm qed jiġi użat il-portil tagħna f'dawn l-aħħar snin. Mela, dan il-web portal u li kollok dan l-odda u importanti ħafna, pero u importanti u koll il-messagġ li ta' din l-Aġenzija li l-Istati Membri u l-messagġ u għawihet ċar li aħna għanna bżon taħriġ professjonali li huwa attraenti, inklusiv, aċċessibbli u flessibbli Hemm proċess li beda fl-2002 u li aħna inseguh b'attenzjoni mal konvenzjoni Ewropea huwa l-proċess ta' Copenhagen illi ġi uh, biex jkun jaqbel aktar mal-brux komunikja tal-2010. Aħna rridu innaqsu l-early school rivers, rridu ninkoraġixxu li jkun hemm aktar ċittadini li jibqgħu fit-talim tul il-ħajja. U dan huwa eh, xogħol li nagħmlu f'Tessaloniki mhux biss pubblikazzjonijiet, imma niġbru anke l-imsieħba soċjali, l-istati membri u flimkien nippruvaw niksbu dawn l-anijiet li qegħdin f'dokument li l ministri tal-Edukazzjoni qablu fuq fl-2010 li huwa il bruj Communique. Apparti dawn il-proċessi li jistgħu jkunu aktar ta' suċċess jekk l-Istati membri, jekk intom bħala membri tal-Parlament Ewropew jekk tinkoraġġixxu lill-Istati membri biex jużaw iktar il- prinċipji li jem fil brux Communique kif ukoll l-odda Ewropej kif insejħulhom aħna biex li dak li taw dak li joffruna dawn l-odda Ewropej nużawhom biex ikunu nistgħu nagħtu aktar taħriġ professjonali bħal pereżempju il-qafas Ewropew tal-kwalifiki li QF li ħafna minnkom il tajtu miegħu jew il-Europass li semmejt 6 minuti ilu jew inkella il-European Credit System tal-ECTS kif jew nkella tal informali formali jew informali u l-assigurazzjoni ta' kwalità dawn huma kollha għodda illi il-Parlament qabel fuqhom matul is-snin. Kem ġew użati? Iva ġew użati dawn l-odda, ħafna pajjiżi qegħdin jużawhom dawn l-odda, però it-talba tiegħi hija illi tinkoraġġixxu aktar l-istati membri tagħna biex jużaw dawn l-odda. Nirrepeti dawn huma odda Ewropej illi waslu għal aktar trasparenza fuq il-kwalifiki madwar l-Unjoni. Iżidu anke l-appoċċ għal taħriġ vokazzjonali u anke l aċċessibilità għal taħriġ u apparti minn hekk jippermettu l-ċittadini Ewropej biex ikunu aktar mobli, ikunu jistgħu jiċċaqilqu aktar kemm fih dan kif ukoll lil mill-Unjoni Ewropea. Qasam ieħor tal-analiżi huwa dak li aħna x'nagħmlu fuq il-karriri u tranzizjoni dan li jatta aktar kmini il-kwistjoni ta' talim tul il-ħajja. Kif nistgħu nejnu ċittadini Ewropej biex dawn jibqgħu impjegabbli mhux biss aċċess għas-suq tax-xogħol, imma qed ninkoraġġi xil stat Membri biex jidħlu foqsma bħal programmi ta' apprentistati jew inkolla talim ibbażat fuq xol. xogħol Infatti, sandiħa sar nidu program fuq kemm jiswew kum ta' beneficju dawn l-iskemi ta' apprentistat kemm fl smis kif ukoll madwar l-istati membri kollha. Waħda mit-talmiet li jiena tal-limt f'konferenza li kanna fl-Svizzera hija illi aktar ma l-SMEs u l-kumpaniji iħarġu l-impjegati tagħhom aktar ser inti tikseb lura. Dan huwa messaġġ ċar, messaġġ importanti illi l-kumpaniji tagħna għandhom jieħdu bis-serjetà. Issa, sedefob bħala Eh, istituzzjoni jiena nixtieq ngħidilkom illi għandna naħdmu aktar flimkien, nikkolaboraw bix-xogħol tagħna ma' tagħkom. Naħseb illi l-Aġenzija innifisha hija risors indipendenti, imma apparti li tkun indipendenti jiena nixtieq illi din l-Aġenzija Ewropea tkun aktar interdipendenti, iktar interattiva ma' xogħol tagħkom, mal-pjanijiet tagħkom, mal-idejat tagħkom għas-snin li ġejjin. Il-budget li aħna nirċievu mill-Unjoni Ewropea nużaw b'mod effiċenti u effettiv, is-sena l-oħra il-budget kien eh, ġi użad b-99.5% għamma rridu li jkun hemm aktar interazzjoni, rridu jkun hemm aktar interazzjoni mal istati membri u magħkom għaliex huwa biss meta inti tikkomunika l soċjetà li inti tirrealizza x-xogħol li t-sir biex titjib l-impjegabilità ta' ċittadini tagħna, aħna Aġenzija Ewropea li rridu nibdlu id dufijiet f'affarijiet pożittivi u irridu dan affarijiet pożittivi ikunu sostenibli, dan il-punti sodi ikunu sostenibli. Naraw kif taħriġ bidel l-ekonomija fejn hemm it-taħriġ il qad fas-sidażaħ huwa baxx. Fejn m'hemmx dan it-taħriġ fogazzjonali b'saħħtu tistgħu taraw illi il qad huwa qoli ħafna. Għalhekk aħna rridu nkomplu nqajmu kuxjenza, nkomplu nifmu din ir-relazzjoni ta' bejn is-suq tax-xogħol u it-taħriġ professjonali, aħna lesti wkoll li nagħtu informazzjoni biex nidentifikaw approċċi komuni Ewropej u prinċipju komuni biex intejbu din ir-relazzjoni u aħna se nkomplu naqdu nkomplu nilabu l rwol ta' biex norbtu flimkien il-tfassil tal-politika. irridu aħna nejnu il-dawk il-persuni li qegħdin iffiċu x-xogħol, dawk il-persuni li huma marginalizzati għaliex m'għandhomx xogħol. Aħna għandna niffokaw fuq dawn l-affarijiet u hawnhekk għandhom ikunu prioritet tagħna. se nikkonkludi billi ngħid illi aħna ħallejna xi materjal barra din is-sala, però però nistednukom biex tużaw ir-riżorsi tagħna ikkuntattjawna jekk u meta ikolkom bżonn informazzjoni relatat max-xogħol tagħkom. Very much for your introduction. Grazzi tal-introduzzjoni tijak, issa naddu għal Juan Menendez Valdes li huwa id-direttur tal-Fondazzjoni Ewropea għat-titjib tal-kondizjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol. Tqajna miegħu aktar kmini illum meta ħasem fid-diskussjoni dwar xogħol ma jkunx dikjarat. Nadilu il-mikrofonu. Grazzi tassew, aħna aġenzija li għanna isem twil ħafna il-verżjoni qasira hija Eurofound. Se nibda billi nirringrazzjakom tal-li stedintuni hawnhekk biex e, eh, nindrizza dan il-kumitat. Mela. Se nippreżenta dak li għandkom fuq l-iskrin dan jista' jkun relevanti għalikom għaliex dawn huma s-suġġetti il il-kliem it-terminoloġija li l-aktar li tużaw anke għall kummissjoni il-ġdida għal il-Kummissjoni ġdida u xtaqt li dan enfasizza għaliex dawn is-suġġetti kollha huma fil-qalba tar-riċerka tagħna fil-Eurofond. U nixtieq nibda bil-reprezentazzjoni tiegħi permezz ta' eżempji tar-riżultati tal-proġetti ta' riċerka tagħna li huma relevanti għal tħassib ta'kom u dak li intom tiddiskutu f'dan il-komitat b'mod partikolari u f'dan il-parlament. Sa nibda bil-kelma li għanna qoddimna employment l-impjek li huwa ta' tħassib għal istati membri kollha u dejjem tiddiskutu il-bidliet strutturali li hemm fil-suq ta' xogħol Ewropew. Aħna għandna l-IJM li huwa l-European Jobs Monitor fejn naraw kemm ikunu gwadanjati xogħlijiet u kemm jintilfu. Anke it-tip ta' xogħlijiet li jiġu gwadanjati li jintilfu madwar l-Unjoni. Li huma differenti skont il-pagi, li in net kien l-aktar fost li il-xolijiet medji imma kienem u kol zeda fil-xolijiet ehm, li huma kwalifikati bħala baxxi u olja. Aħna nħarsu u kollin kwalità ta' xol kemm ikollhom edukazzjoni il-ħaddiema u fl-2015 se nħarsu u kol kemm ikunu komplikati dawn ix-xolijiet. Issa ngħaddu għal qasam ieħor li huwa ta' interessa għalikom id-dialogu soċjali Ovvjament dan huwa fil qalb ta' riċerka tagħna. Aħna aġenzija fuq tlet fuq tlet eh, pilastri għandna il-Kommissjoni imma rappreżentanti tal-Istati Membri kif ukoll imsieħba soċjali bħal Sedefop u eu għanna numru ta' proġetti ta' riċerka, per eżempju, fil-rwol l-imsieħba soċjali fil-matu semestru Ewropew u anke l-implementazzjoni ta' programma ta' riforma li jintom tiddiskutu hawnhekk. U ma nħarsux biss lejn il-delegazzjoni ma' riżultati tiegħu ukoll. Pereżempju, xogħol li jsir qbil fuq il-paga tiegħu jew fuq iż-żmien, fuq il-ħinijiet. Dan żviluppajnieh anke dan l-aħħar permezz numru ta' proġetti biex naraw kif il-kriżi affettwat il-pagi l-impatt u kol tal-governanza ekonomika ġdida, jew anke l emmoju li ġistabilit stabilit ta' pajizi, imma anke naġġornaw kull sena il-collectively agreed wages u nistenatukom din informazzjoni. Issa edin kol namlu proġetta implementazzjoni fuq l-inugwaljanzi tal-pagi u ser nippreżentaw riżultati preliminari fil-Parlament fil-Working Lunch u se jkollna mal-membri tal-Parlament fit-12 ta' Novembru. Suġġett ieħor illi diskutajna dal-ħodu mux ħaneħela unek għandu xaqsam xol mux dikjarat fuq il-database u l-mizuri li tiħdu dwar ix-xol ma jkunx dikjarat u l-pjattaforma li tiġġielet dan it-tip ta' xogħol. Imbagħad ħaġa oħra ta' tħassib hija l-kwalità u l-aċċess għas-servizzi. Aħna nafu li qabbażi tal-analiżi tad-data tal-Eurofound il-servidwar kwalità tal-ħajja illi element prinċipali tal- kemm wieħed jafda fil-gvernijiet huwa l-kwalità li, joffri ta' servizzi servizzi pubbliċi u ħarisna lejn servizzi differenti bħal pereżempju l-kura ta' tfal, kif ukoll politika tal-familja u kif ir-riformi qed jiġu implementati biex dawn is-servizzi jkunu aktar effettivi mingħajr ma tiġi minata l-kwalità u l-aċċess għalihom. Forsi intom familjari ma l-informazzjoni li għanna fuq l-space ekonomiċi tal-NEETS, e e l-NEETs. Fejn qed nippruvaw nuru l-ispejjeż dak kellhom xaqsmu ma' non-action ma għandna wkoll rapport relatati ma' dan il-qasam. Dawn nagħmluh kollu mill-Eurofund aħna aħna għanna daqs simili għasadofob aktar minn mit ruħ għanna din f'Dublin aħna ġina stabliti fl-1975 aħna ser nċelebraw l-40 anniversarju tagħna f'mkien ma sadafa sena d-dieħla u se jkollna wkoll koordinazzjoni tal-Aġenziji Ewropej fl-Ewropa għal sena sħiħa. Il-missjoni tana li aħna stabilixxejna hija waħda sempliċi li nagħtu tarif u biex ngħinu fi żvilupp ta' politika soċjali u tax-xogħol. Dan sabiex jgħin il dawk li jfasslu politika biex ikollhom politika aktar mimlija informazzjoni u dan huwa it-titlu tal-programm tagħna ta' erba' snin, Better Informed Policies. U nħarsu lejn is-suq tax-xogħol, il-parteċipazzjoni u l-qatt, it-tieni punt fuq il-kondizzjonijiet tax-xogħol u kif dan il-kondizzjonijiet ikunu aktar sostenibbli meta nikkonsidraw tibdil fil-popolazzjoni u żieda fil-parteċipazzjoni u kif nistgħu niżviluppaw tit waħda l-relazzjonijiet industrijali għal eh, ambjent dejjem jinbidel u reba waħda hija fuq il-kohezjoni soċjali u il level ta' Issa għanna riċerka komparativa aħna maħniex esperti fuq il-politika ta' kull pajjiż, imma nistgħu nagħtu informazzjoni li tqabbel eh, l-affarijiet kif tqabbel il-politika biex taraw kif kull pajjiż jaħdem. U probabbilment it-tlet proġetti it-tlet attività ta' riċerka li aħna naktar naħdmu fuqhom huma is-servizzi Ewropej li nagħmlu mhux biex stati membri Ewropej imma anke fin-Norveġa u pajjiżi kandidati, il-LWCS fejn aħna nintervistaw il- ħaddiema u l-level ta' xin tagħhom, nintervistaw iċ-ċittadini fuq European Quality of Life Survey u Europe Found Company Survey fejn ninvolvu lil kumpaniji Għandna wkoll netwerk ta' parteċipanti li jajnuna biex norganizzaw żewġ osservatorji fejn natu informazzjoni fuq ir-razzjoni industrijali, kunditu tax-xogħol, l-impjegabilità, ristrutturar tal-politika soċjali. U e, nifokaw ma' partiklari fuq l-ristrutturar. Aħna nagħmlu monitoraċ tal-prestazzjoni tagħna permezz ta' performance indicators. Nafx jekk il-President nix inqassar. Sa' Ottubru kien ta' dis-sena kellna 230 dokument, 55 minnhom huma dokumenti li aħna inqisuhom l-aktar relevanti għaliex eżin natu bidu għal politika differenti għanna 119 kontribuzzjoni f'avvenimenti Ewropej u nimplementaw il-budget tagħna tal livell oli. Anke nużaw l-istaff tagħna bl mod possibbli. Mela, issa, nixtieq nerġu għana kif intom użajtu x-xogħol tagħna fil-qasam taż-żgħażagħ il-riżultati li kellna il-riżultati fil-istudju dwar tackling youth unemployment, youth employment, l-impiegabilta tal-żaza. U anke dwar il-garanzija tal-żaza l-aspetti ta' impjegu soċjali fil-governanza ekonomika, intom użatu r-riżultati tagħna fir-rapport tagħkom fuq l-aspetti soċjali u l-irwol u l-operazzjonijiet ta' trojka u l-programmi ta' żona euro. U anke dan użat r-riżultati tagħna użajtuhom fl Growth Survey. Użajtu wkoll ix-xogħol tagħna fir rapport għal proposta għal regolament tal l-IGF kif ukoll il-rapport inizjattiva propja fuq l-informazzjoni u konsultazzjoni tal-ħaddiema biex jiġi anticipat il-ġestjoni tal-ristrutturar fl-Ewropa. Ħan konkludi billi ngħid illi aħna nippruvaw nappoġġaw dawk li faslu l-politika Ovvjament il-Parlament huwa wieħed mit-target groups tagħna, aħna nagħtukom dokumenti anke basta talba tagħkom natukom kellima u esperti flaqat differenti, f'Settembri membri differenti u fi Brussel għanna kollegi li jaħdmu ma' kommod kontinu u li dejjem se jkunu lesti biex jappoġġawkom fil-ħidma tagħkom fil-Parlament. Eh, Grazzi issa imisli Krista Sedlaċek direttur tal-Aġenzija Ewropea eh, tas sigurtà u s-Saħħa fuq il-post tax-xogħol. U aħna f'dan il-kumitat illum ivvutajna fuq dan. Ġifieri eżattament fuq l-istess suġġett se nibqgħu. Fidejk, Sinjura, grazzi ħafna. Signora President, deputati distinti, Jina verament sodisfatta li ninsab ma'kom għonek niltaqa' mal-Parlament il-ġdid biex nispjegalkom li ju oxa eżattament x'qed taħdem se jkunu l-prijoritajiet tagħna għal-ġejjieni. Mela, iju oxa kienet waqfed baw fil- l-1996 aħna għanna governing board, board ta' tmexxija mibni fuq tlet eh, partijiet għanna iġifiri l-gvernijiet, il-rappresentanti tal-mini ħaddem, u peress li aħna eh, aġentija żgħira niddependu mill-kontribuzzjonijiet ma' daw kollha li huma involuti araw ftit l-istruttura tagħna, il-bord ta' tmejja xeja tagħna mibni fuq tliet partijiet, għanna u koll il-gruppi li jagħtu l-pariri u għanna u koll network ta' focal points f'kull stat membru. Dawn huma il-rappresentanti uffiċjali tal-Aġenzija fuq um, livell nazzjonali u jiġu maħtura mill-gvernijiet aħna ovvjament naraw li konna l-imsiħba soċjali eh, fl-attivitajt tagħna fuq livell internazzjonali. Ejja naraw ftit kif il-sigurta u l-saħħa fuq il-posta xogħol huma tant importanti. Provi joruna li hemm rabta bejn il-kompetittività u anki posta xogħol sikur dawk li għandhom ħafna inċidenti fuq il-post xogħol jisiru inqas kompetittivi meta inqablu ma dawk li għandhom inqas nies imwiet. Dan ma jissorprendinix dawk il-pajjiżi li għandhom ħafna inċidenti fuq il-post xogħol ma jkunux qegħdin jużaw il-kapital bl-aħjar mod. Għalhekk biex nkunu produttivi jrid ikonna l-qawa tax-xogħol tagħna fuq il-post tax-xogħol mhux jirkupraw l-isptar jew fid-djar tagħhom. Fl-Ewropa kull sena ikun hemm iktar minn 4,000 eh, persuni li jitilfu ħajjithom u 2.3 miljun ta' persuni jieħdu iktar minn 3 eh, siklif mħabba xi inċident iġifir iktar minn 83 miljon ta' ġranet ta' xol mitlufa. Uwa importanti li l-informazzjoni, l-istrumenti ikunu accessibli għal kulħadd biex ovvjament kulħadd ikun intis kif jużom fuq il-posta xogħol speċjalment l-SMEs huwa importanti li il-messaġġ ikun li il-saħħa fuq il-post tax-xogħol huwa mhux biss tajjeb għalik imma anki għal kumpanija tiegħek. Kenna l-adozzjoni tal-qafa strateġiku tal-Unjoni Ewropea li fuq kenna diskussjoni dal-għodu, għanna ovvjament il-qosma ta' priorità tagħna fl-istrateġija interna tagħna u għanna program ta' ħidma li jiġi u kol adottat mill-borta t-meċija tagħna. Nishti insemmi l-kom nidilkom ma dawn il-prioritajiet tagħna. Mella, naraw eżattament il-tibdil, nipruvaw nanticipaw dan it-tibdil, natu koll statistika bazati fuq studji xjentifiċi importanti għal dawk li jieħdu deċiżjonijiet bħalkom u nis oħra ġifil esperti fil qasam ta' xjenza sabiex ir-rappreżentanti ikunu hemm f'postom l-istudji tagħna anzi l-istudju tagħna SNR huwa l-unika wieħed li jolqot l-SMEs tal-Ewropa. Issa wara li kellna l-ewwel studju SNR bidejna t-tieni wieħed u qed nibdew nagħmlu ix-xogħol fuq dak li għaddej palissa fuq il-SMEs u l-intrapriżi żgħar ħafna dejjem l-idea li għom daw dejjem kunu lesti għal-ġejjieni. Aħna dejjem naħdmu fuq il-kwantifikazzjoni tal-ispejjeż u nafu ovvjament li hemm eh, dmir morali biex aħna inħarsu l-ħaddima tagħna fuq il posta tax-xogħol imma tajjeb li nfakru li nfusna eh, ta' dawn il-benefiċċji. Ċifiri, jekk ma nagħmlu xogħol nasow se jkunu l-ispejjes. Peress li palissa ħafna tħassib dwar il-mart fuq il-post tax-xogħol qed naraw li nofqu r rizorsi tagħna biex nkunu nistgħu nifmu aħjar is-sitwazzjoni biex nevitaw li dawn ukoll jinfirxu. Dwar il-management u il-lodda li għanna, tajjeb li nejdu li fl-axar mill-axar dak li għandhom bżon ħafna kumpanije hija l-lajnuna bil-maniġjar ta' kuljum tal-sigurta u s-saxħa f'Bilbao aħna natu eżempji ta' prassi tajba aħna bdejna risk assessment online bieċa odda li aħna semmejna għajra din tejn il-kumpanniji jagħmlu ehm, assessment tar riskju u mandomx għalfej imorru ifittxu l-esperti barra mill-kumpanija. Dawn jaqblu mal-bżonniet kemm tal-istati membri kif ukoll tal osma differenti. Umbat priorita oħra hija kif aħna noħolqu iktar kuxjenza dan nagħmluh f'ħafna aspetti ta' xogħolna. Per eżempju, eh, nista' nsemmilkom biss il-kampanja li nagħmlu għax ma nistax nidħol f'kollox ma nix ħin <laughs> ovvjament part integrali ta' xoltana l-kampanja. Iġifiri il-kampanja ta' Healthy Workplace hija l-ikbar kampanja fid-dinja dedikata għal dan is-suġġett. Palissa qed tiffoka fuq l-amministrazzjoni tal-istress fuq il-post tax-xogħol Hemm ovvjament il-moddi ċentralizzat li jkunu responsabbli tagħhom il-focal points u anki l-ġimgħa l-oħra kellkom informazzjoni dwar dan. Għanna livell Ewropew ta' din il-kampanja, ġifieri aħna u koll ikonna trattamenti mal-imsieħba Ewropej fil-qasam soċjali, mal-multinazzjonali u anki l-imsieħba soċjali aħna edin dejjem naraw kif namlu networking aħjar. Għadna kemm nidejna da sajf stess l-ewwel oxwiki eh, involvejna n-nies prominenti fuq livell dinji fil-produzzjoni tal-informazzjoni li tkun aċċessibbli issa fuq il-networking strateġiku aħna naraw li konna wkoll intermedjarji, protagonisti sabiex il messagġ tagħna verament ikun jista' jasal. Sinjuri, nixtieq nixtilkom eh, l-attenzjoni għal proġett li għan qegħdin nagħmlu wara li għamiltuna t-talba intom stess Intom rajtu li se ikunem hemm il-fondi dwar l-isfidi tal-Unjoni Ewrop tal-Ewropa dwar il-popolazzjoni li kull matmur qed tixxieħ. Dan ix-xogħol qegħdin inkomplu u natukom riżultati fil-iktar tard matul is-sena d-dieħla jekk aħna rridu verament nilħqu il-miri tal-2020, għal dawk in-nies mill-età ta' 20 sa' 60 sena li jkunu qegħdin fid-dinja tax-xogħol, irridu nieħdu azzjoni issa biex dawn ma jitilqux id-dinja tax-xogħol qabel ukoll ikunu l-età tal-pensjoni. Imma irridu nifuka wkoll fuq iż-żgħażagħ il-ħaddiema żgħażagħ tagħna x'dan wara kollox se jkunu l-ħaddiema ta' għada. Hemm bżonn ukoll nagħmlu iktar sforzi fil-prevenzjoni san eh, ninkludu il-gruppi vulnerabili bħal dawk il-migranti il-ħaddima migranti. Il-kampanja li jmiss li tibda fl-2016 se tara kif u koma kome il-dinja ta' xol tana tkun iktar sostenibli u t-garantixi xol għal dawk in-nies li jaslu sal-leta tal-pensjoni. Aħna minn Bilbao lesti ġew niltaqgħu magħkom meta tridu nispjegalkom eh, x'qegħdin nagħmlu kif qed eh, jiżvolġi x-xogħol is-sena d-dieħla nixtiequ bil-ma'kom lajnuna tagħkom eh, nidu SNR numru 2 u nippreżentalkom ix-xogħol fil-qasam tal-SMEs u il-micro enterprises. Flimkien mal-Kommissjoni Ewropea Organizzaw konferenza u jew seminar dwar il-ħaddima li u kol edin jixiħu l-aging workforce u dan kom iktar dettalji ġifiri fil-kuntest ta' din il-konferenza. Nishtiqna l-qabel nejdilkom, nsefilkom maħkom, nejdilkom li aħna verament nafu li l-ekonomija tal-Ewrop tista' tinbidel jekk ikonna fost tax-xogħol sikur. Għandna l-provi li juri dan. Nafu kif nistgħu naslu għalih għalhekk ix-xogħol tagħna se nkomplu nagħmluh dejjem nippromovu il-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol. Nisħu fuq il-punt li li maniġjar tal-occupational health hija verament importanti ħafna anki iktar importanti fi żmien ta' kriżi ekonomika għax il-riżultati jkunu ħafna aħjar permezz ta' informazzjoni ta' laqwa kwalità u anki ta' odda tajba user friendly. Il-laqda tagħna taraf x'inhuma il-miri l-anijiet prinċipali ċifiri għedin naħdmu għal dan. Naraw iġifiri li din tibqa l-priorità il-sigurta u l-saħħa fuq il-post xor xogħol Grazzi ħafna. Speaker, before I open the floor uh, to you members of this committee, Uh, I'll give the floor to Madeleine Serban, uh, who is director of... Issa, nissimaw minant il-direttur Sinjura Servan, direttur tal-LTF. Grazzi ħafna. Aħna u kol huwa privileġġ li nitkellmu fuq ix-xogħol li nagħmlu aħna nixtieq ngħid li fil-xogħol tagħna huwa wkoll wieħed speċifiku u em, li e tiegħek nixtieq nkellimkom ftit fuqha fid-dettall. Aħna edin f'Torino, l-Italja. L-2014 hija sena importanti għax mhux biss hija mit-sena mill-ewwel gwerda Dinnija, imma fl-2014 qegħdin niċċelebraw ukoll il-25 sena minn duwa għal-ħajta Berlin. U il-President Mitterrand u Koll, il-Kanċiller Koll, eh, eh, Firenze kienu għalu li sejjejnu l-pajizi tal-Europa tal-Vant biex dawn il-pajizi u mu fuq saqajom. U Bekk bil-fat li waqa l-ħajta Berlin li saret l-Europa u um, bdiet fl-1994 u Sedefop ħarġet minn Sedefop u ħafna drabi u ħafna nis jgħidu li Sedefop taħdem fil-Europa u l-idija taħdem barra mill-Europa ma nidilkom ċini id-differenza. Fid-disajnijiet li tijef ma kienieċ ħarġet mill-Ledepof għax l-istituzzjoni, il-parlament, kienu għalu ma rridux strument politiku li taħdem mal-istati membri, irridu li tkun xaħġa aħjar, iġifiri għandhom bżon aġenzija ta' livell Ewropew. Dan kien il-kuntest storiku dwar eh, l Issa, aħna differenti u kol għax l-uniċi minn dawn aġenziji li nix borta tmexxija bazat fuq tlet partiti fuq tlet partijiet, għax l-ITF tiġi spirata mill linita politika Ewropej. Ovvjament l-ispirazzjoni tagħna eh, noħduha minn dak kollu li għaddej fl-Ewropa sabiex dejjem nirreferu għal eh, pajjiżi rispettivi fejn kunu qegħdin naħdmu. Eh, ma nimponux ruħna, imma nispjegawx qed jaħdem fl-Unjoni sabiex soluzzjonijiet inkunu jistaw jinstabu. Il-fatt li għanna board Eh, differenti mill-oħrajn nista' ngħidilkom min huma eh, kif format il-bord. Forsi tiftakru id-diskussjoni tar-rikas dwar li tief li kienet ukoll spiċċat fl-2008 Um, u kien hemm diskussjoni dwar kif se jkun kompost dan il-governing board, dan il-board ta' tmexxija ġifiri, kondedna l-istati membri kollha rridu jkunu um, prezenti, imma aħna il-Parlament kien qalu li rrid ikun hemm ukoll esperti indipendenti li ma jkollhomx dritt tal-vot, ma jkunu parti minn dan il-bord flimkien ma' tlet osservaturi li jirrepreżentaw il-pajjiżi msieħba. Sur Anderson um, hija eh, tagħmel li tijef mela hemm l-awtorità tal-budget u ngħid li hija l-unika aġenzija li taqa' taħt il-Global Europe. Aħna namlu dak kollox li trid tixtieq tagħmel l-Ewropa fuq livell globali u qed nippruvaw ukoll li konna ġejjini fl-imkien komuni fl-2015 90% ta' tkabir ekonomika ma joriġinax mill-Ewropa, 7% tal-popolazzjoni fl-Ewropa hija waħda li qed tixjih imma 50% tal-infiq fil-politika soċjali issir fl-Ewropa U dan jgħat il-messaġġ għandak li qed fittex l-Ewropa meta nidiskutu dwar il-kontribut ta' civilized globalization huma fuq dawn il-valuri Ewropej li kollox jiġi bbażati, ġifieri l kozjoni soċjali u l-kompetittività. Intom iddeċidejtu li l-Ewropa għandha tkun globali u dan joħroġ ukoll mill-budget. Li TF hija bżonn juża għax l-aċċess ta' l-informazzjoni insibu hija xi ħaġa ta' kuljum. Imma it-trasformazzjoni tal-linji ta' politika kif nistgħu ngħidu dan hi xaġa differenti. Hekk wieħedħu l-eżempju ta' skala, it tfal għandhom l-aċċess għall-internet, imma għandhom bżonn l-allema u żgur li għandhom bżonn l-allema. Iġifieri hekk aħna naraw il-missjoni tagħna. Il-soft power huwa eh, ovvjament huwa l-kapital tal-bnedmin, din hija l-priorità. Fejn iktar noperaw dak il-pajjiżi kandidati, ġifiri fil-żona tal-tkabbir, il-Balkani tal-Punent, Turkija, fin-nofsinhar, is-Sirja, l-Libja, Tunizija, l-Eġittu, l-Lebanon ġifiri il-ġara ta' nofsenar, et eh, naħmu ħafna u kol, insejt eh, il-Palestina u l-Izrael, et naħdmu u kol fil-parti ta' eh, il-vant tal-kontinent il-Ukranja, il-Moldova, il belarus ċifiri dawn il pajzi fej aħna noperaw, et naħdmu u kol mal-Asja ċentrali u l-Federazzjoni tar-Russja. Dawn huma kollha il-pajjiżi msieħba tagħna. U x'namlu f'dawn il-pajjiżi? Nippruvaw verament naraw li ċ-ċittadini ta' dawn il-pajjiżi kollhom iktar possibiltajiet biex il-futur jaraw f'pajjiżhom stess. Intom flimkien mal-Kunsill fdajtuna biex namlu dan ix-xogħol. Flimkien iġifieri nikkoordinaw mal-Kummissjoni Ewropea. Fuq il-Bord ta' Tmexxija il-President hija l-Kummissjoni rappresentata minn Digi Employment mill-ewwel ta' Jannar. ħana nipruvaw għalek verament nejlu ċittadini f'dawn il-reġjuni biex il-futur isibu f'pajjiżhom u naħdmu fuq politika bazata fuq il-provi unajnu għom jisibu impjek xol f'pajizom stess. Għanti ftit eżempji biex ma nqodux nitkellmu bis fuq it-teorija. Mela, dak li etnejt eh, tistaw sibu iktar informazzjoni dwaru fil-informazzjoni l-ħajn il-kompara minn din il-kamra. Ma dana kollu importanti illi eh, natikom aktar informazzjoni bħal per eżempju fuq proġett li għadu kif ġi imtenni u li sar fl-Albanija fis-6 ta' Ottubru. Li qed ninnutaw f'dawn il-pajjiżi kandidati huwa illi meta aħna ninvestu f'dawn il-pajjiżi aħna qed nitolbuhom joħorġu paper ta' strateġija. Fl-aħħar ħriġna b'ħafna papers u hemm diversi implementazzjoni illi fil-fatt hija għaddejja għaliex għaliex kulħadd għal għaddej bl-istrateġija tiegħu u mhux qed ikun hemm biżejjed xogħol komplementari u għalhekk fl-Albanija bħal pajjiżi l-oħra tal-Balkani tal-Punent tnippruvaw naħdmu mal-istituzzjonijiet sabiex ikollna viżjoni waħdanija. Dan għalhekk il-Prim Ministru tal-Albanija fis-6 ta' Ottubru eh, tagħna l-weda tiegħu il jerġa' jagħmel struttura jerġa' jagħti struttura ġdida l budget tal-Albanija sabiex ikun hemm sistema ta' monitoraċ sabiex ikun hemm rapporti li jaslu lna ta' kull xar minnaħa tal-Ministri ta' dan il-pajjiż. Barra minn hekk qed nippruvaw ngħidu dawn il-pajjiżi sabiex il-ħiliet jilħu u jkunu jaqblu mad-domanda biex bekk inkunu nistgħu noħolqu aktar impjek Qed nippruvaw nagħmlu dan fuq livell territorjali. Qed tagħmlu dan ukoll fl ukraina fl ukraina hemm potenzjal ta' żvilupp ekonomiku, ma dan kollu m'hemmx biżejjed għarfien jew hemm għarfien iżejjed dwar kif dan jista' jiġi implementat fuq livell reġjonali. U fil-fatt ehm, nafu li l ukraina e, e, wassu reġjuni li fuq hemm ħafna dibattitu f'dawn il-ġranet u għalhekk qed nippruvaw noħolqu b'sistema illi naqablu il-ħiliet flimkien mal-impjiegi u id-domanda għalhekk qegħdin hemmhekk sabiex dan il-proġett ikun proġett li japplika għar-reġuni kollha. L-aħħar eżempju tiegħi huwa x'namlu meta ma tkunx teżisti domanda jew ma tkunx biżejjed id-domanda. Li qed nagħmlu huwa illi u ħiliet ah, fil-kuntest tal-SMEs u hemm ukoll is small and uh, Medium Business Acts tal-Ewropa u bekk tajtkom biss uħut mill-eżempji, però jekk dawn iċ-ċittadini jiġu permessi illi emigraw lejn l-Ewropa, rridu nizguraw illi l-kwalifikat il-kwalifiki tagħhom kunu trasparenti bżejt, kunu marufa hawnhekk fl-Ewropa u naħdmu fuq migrazzjoni ċirkolari ħalli bekk u ma jmorru lura f'pajjiżhom u l-esperjenza li kunu kisbu minn din l-esperjenza Ewropea jaħduha lura f'pajjiżhom. Din hija uh, parti minn l-esperjenza illi diġà teżisti ma uh, stati ma pajjiżi li magħhom qed naħdmu. Jiena hawnhekk għad dispożizzjoni tagħkom jekk tixtiequ tagħmlu li xi mistoqsijiet. Grazzi, grazzi ħafna lilkom il-koll u issa nistaw nibdew il-diskussjoni illi fuqa ser e, nibdew. U ħanibda bis-sur Kaza, il-koordinatur għal PPE. Jekk jogħġbok, sur Kaza. Grazzi, Signora President. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lill mistiedna tagħna għal prezentazzjoni tagħhom hija dejjem eh, esperjenza sabiħa meta nerġgħu inġeddu l-esperjenzi tagħkom eh, ta' tax xoll li tagħmlu intom. Fil-fatt, Sinjor President, għandi suġġeriment għaw ħafna membri ġodda f'din l-awla u għalhekk forsi nista' nissuġġerixxi żjara f'dawn l-aġenziji ħalli bekk aħna tassew inkunu nafu aħjar kif nistgħu nużaw lil dawn l-aġenziji b'mod aħjar fil-ħidma tagħna fiħdan dan il-Parlament Ewropew. Naħseb li dan irridu inqisuh partikolarment meta jkun mm, hemm ukoll iż-żjarat eh, eh, iżjarat f'dan il-president eh, fil-Parlament Ewropew. Sfortunatament ma tantx nistandum hawnhekk għaliex għandi impenji oħra, ma dan kollu minħabba illi mhux spiss ikolli kollega Malti fin-naħa l-oħra tal-Kamra nixtieq nagħmel mistoqsija lil professur James Kaleja u ser namela bil-Malti jekk ma jimpurtax. Eh, Professor Kalleja, ktar kmini tkellimt dwar skemi ta' apprentistat li laqatni dak il-punt għalix eh, ftitilu konti għat naqra fuq ġurnal Ingliż fejn rajt li fl-Ingilterra per eżempju qed isir investiment kbir mill-gvern Ingliż dak jandu x'jaqsam dan it-tip ta' skemi nixtieq naf iktar minn għandek dwar dan u anke dwar riżultati li joħorġu minn min, min, min dan it-tip ta' investimenti eh, x'tip ta' rezultati inti intqajt magħhom. Għax naħseb ikun tajjeb li kieku l-Ewropa timxi fuq dawn il-passi għalli xina naħseb illi huma passi tajbin, passi li jistgħu jgħinu iktar eh, is-suq tax-xogħol fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Yes, well, I think we'll start with answering. Tajab, naħseb nistaw nibdew emmek. U. Grazzi ta' domanda. Dija domanda importanti ħafna li sejrin f'dik id-direzzjoni anki bħala aġenzija. Iktar kmini din is-sena kellna konferenza importanti fejn eh, ġibna pajjiżi kemm dawk li huma b'saħħithom fl-apprendistat u kemm dawk li qed ifittxu Eh, partnerships f'dak li għandu xaqsam apprentistat. Għaliex l-evidenza hija ċara kif għatt anki fil-interventi għaj ta' qabel illi pajizi bħal Ġermanja, pajizi bħal Awstrija, pajizi bħal l-Olanda u oħrajn fejn l-apprentistat huwa b'saħħtu il-disokkupazzjoni eh, hija baxxa, speċjalment fejn jidħlu iż-żgħażagħ u din hija problema kbira għall-Ewropa kif nafu għandna il-fuq minn 5 miljun żagħżugħ qed ifittxu x-xogħol. Nafu wkoll li s-sistemi ta' edukazzjoni mhux dejjem jappellaw għal kapaċità tal-individwu. Is-sistemi ta' edukazzjoni li għandna bħalissa jistgħu jbedu lill-individwu milli jieħu dawk il-ħiliet bażiċi li għandu bżonn għal dinja ta' xogħol li qata ssir iktar teknoloġika jew bbażata fuq teknoloġija Aħna l-eżempi li rajna f'dal pajizi bħal Awstrija, Ġermanja u oħrajn u anki l-Ingilterra kif attinti fejn isir investiment kbir, hemm attrazzjoni partikolari għaż-żgħażagħ biex jerġgħu jidħlu fid-dinja tat-talim u d-dinja tat-taħriġ. Ftitilu kelli esperjenza eh, tajba ħafna mhux pajjiż fl-Unjoni Ewropea bħala pajjiż avvanzat li huwa l-Iżvizzera fejn dawna tantija kultura l-apprentistat fil-pajjiż li ġeneraw il-firms tagħhom, l-industrija tagħha tagħhom jiġġeneraw 98,000 post ta' apprentistat fis-sena. Meta l-pajjiż għandu bżonn biss biss 96,500. Iġifieri qed jiġġeneraw iktar postijiet ta' apprentistat milli għandhom bżonn. E, dan ifisser ukoll li iż-żgħażagħ ħajsibu żbok Iħor, jew sa jsibu avenues oħrajn fejn jistgħu jitalmu, fejn jistgħu jilħqu id-dinja tax-xogħol meta bis-sistemi edukattivi formali ma setawx jirħu id dinja tax-xogħol. Għalhekk naħseb huwa punt importanti li il-membri stati tal-Unjoni Ewropea jagħtu spinta l qoddim lej dak li huma programmi ta' apprentistat, lej dak li huwa talim fuq il-post ta' xogħol mhux biss talim tal-idejn, però talim fuq il posta tax-xogħol, u allura naħseb hemm bżonn għajnuna speċjali, speċjalment fejn jidħlu l-SMEs, għaliex dawna ma jistawx waħedhom ehm, jattiraw biżejjed żgħażagħ ehm, għall-apprentistat. Però hija sistema fejn il-kultura tittimbena minn kmini kemm jista' jkun. Pajjiżna ġabeda, ftit ta' snin ilu introduċejna xogħol jew inkella esperjenzi f'dinja tax-xogħol minn kmini fid-iskola sekondarja. U diġa bdejna naraw l-effetti għaw għaliex tfal li ma jistawx jisegu jew li mandomx il-kapacità illi jisegu l-edukazzjoni formali kif nafu għallum qed isibu illi fl-apprentistat jew kella f'xogħol relatat fl-industrija qed ikun attrazzjoni lehom biex jitalmu kapaċitajiet u jitalmu anki ħiliet ġodda li jistgħu jużawhom il qudiem Naħseb huwa hija triq importanti ferm li nieħdu fejn fejn jidħol it-taħriġ u t-talim, speċjalment fejn tużżażax, però anke qed naraw universitajiet ukoll fejn l-apprentistat se jibda jkun ukoll jew qed jiddiskutu parti mill-formazzjoni tat-talim li jsir f'edukazzjoni terzjarja. Eh, Jutta Steinrück. Ja, vielen herzlichen L-Onorevoli Steinbeck, grazzi tassew l-Aġenziji kollha għax-xogħol tagħhom f'dawn l-aħħar ħames snin u anke numru ta' rapporti li jiena u anke l grupp tiegħi użajna. Aħna tgħallimna nużaw dan it-tarif u dan l-input Din għalhekk hija okkażjoni fejn jien nista' nuri l-gratitudni tiegħi. Żgħażagħ il-qatt fost iż-żgħażagħ huwa suġġett illi jinfresh fuq numru ta' aġenziji anke it-talim tul il-ħajja biex nejnu l-persuni jibqaw fi dinja tax xogħol. Il-proporzjoni li qed tixjih tajjeb ukoll nħarsu lejn il-futur dan huwa importanti għalina biex nkunu nistgħu nbassru kif id-domanda għal produzzjoni u l-ekonomija fil-futur se jkunu ħtiġijiet tagħha sabiex minn kmin nkunu nistgħu inwieġbu għal dawn l-isfidi fuq livell Ewropew. Jiena naf il-dawn l-aġenziji kollha esperjenzajtom personalment, naħseb li kun tajjeb li jekk ikollna skambju regolari fuq ix-xogħol li intom tagħmlu għaliex dan ikun utli mhux biss għal kollegi ġodda imma anka għal kollegi li ilhom membri għal numru ta' snin. Għaliex nistgħu nitalmu ħafna. Dwar l-ITF, il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ, naħseb illi it-taħriġ jista' jgħin biex inaqqas li kriżiet madwar id-dinja. U x-xogħol li tagħmlu intom huwa importanti ħafna aħna bħala Ewropej għanna responsabilta li irridu nerfaw. Din l-Aġenzija eh, Oxa, il-sigurta il, u s-sanfur basta xilu importanti ħafna. Għaw minn iħoss li dawn l-spejjes daċxol jistaw forsi jitnaqsu anke għall-SMEs jekk issir xi ħaġa fuq l-arranġamenti tas-sigurtà u s-saħħa jiena għandi d-dubji tiegħi personalment, però taħsbu li hemm lok li jiġu applikati miżuri differenti biex niksbu aktar kompetittività fl-Ewropa. Din għalhekk hija mistoqsija retorika minn naħa tiegħi, imma forsi intom nedejtu xi tip ta' studju jew forsi għandkom ftit informazzjoni aktar dettaljata fuq is-sedefob Intom għandkom ukoll fuq l-aħjar prosedwar kif nistgħu niġġeldu l-qatt fost iż-żgħażagħ. Kif iż-żgħażagħ kwalifikati jistgħu jitru fil-post tax-xogħol fejn taħsbu illi xinu huma l-akbar ostakli għalfejn l-affarijiet mexxin daqsak bil-mod fl ewropa Jiġifieri fuq l-integrazzjoni ta' zazax fis-suq ta' xogħol. Jiena ġejja mill-Ġermanja u jiena familjari mal ma' dual training system, però kellna rata ta' għaz fost zazax olja minkejja dawn l-opportunitajiet tal taħriġ għalek xtaħseb illi nistaw namlu aħna bħala parlament x'nistgħu nagħmlu biex ikun hemm progress aktar maġel fl-Ewropa. Issa fuq il-rapport l-inizjattiva propja fuq work controls. Nasab li dawn intom eh, tajtu kontribut importanti għalih. Jekk qed nitkellmu fuq il-ġrida kontra x-xogħol mhux dikjarat, naħseb li intom għandkom tarif ġenerali għad dispozizjoni tagħkom u nixtaqt inkun naf x'inhuma il- xtaħbu li nistgħu nagħmlu aħna rigward il-qasam. Grazzi. Um, thank you very much for the question. I think um, Mela, Nistaw uġab din il-mistoqsija, dak li l-Kommissjoni u l-Kommissarju għall-Edukazzjoni kieqed jitkellem dwaru għal dawn l-aħħar snin huwa r rabta ta' bejn id-dinja tax-xogħol u d-dinja ta' l-edukazzjoni. Dan huwa dialogu li minnu nnifsu jider faċli li wieħed jiksbu, però wieħed irid jara kif nistgħu narbtuhom flimkien dawn iż-żewġ setturi. Nafu illi um dawn ma jimxux bl-istess pass. Jekk tħares lejn il-pass ta' suq tax-xogħol u l-pass ta' edukazzjoni tara illi is-suq tax-xogħol mhix pass aktar maġġel minn dak ta' l-edukazzjoni u għalhekk meta inti qed tistaqsini xinu dak li qed jostakula dan il-progress, fl-opinjoni tiegħi l-ostakli huma u anke skont riċerka li aħna għandna, nistgħu biss intejbu it-taħriġ fuq post tax-xogħol jekk nifmu aħjar x'inhuwa s-suq tax-xogħol. Dan kollu però irid jidħol fil-kurrikulum, fil-edukazzjoni u għalhekk meta jiena tkellim dwar il-programmi ta' apprentistat, aħna qegħdin nagħtu opportunità illi li dawk l-istudenti li jitalmu billi jagħmlu xi ħaġa li jaħdmu pereżempju jitalmu f'post tax-xogħol li ta' interess għalihom. Għalhekk biex Mux per mistoqsija jak, ija li li għandu jkunem aktar riforma fit taħriġ professjonali użu ta' odda Ewropej, il-Kummissjoni għamlet ħafna xogħol rigwardan u l-Parlament approva numru ta' rakkomandazzjonijiet. U jekk dawn jiġu applikati mill-Istati membri, ikun hemm progress aktar maġġel biex ikun hemm aktar persuni fis-suq tax xogħol. Se nagħtik eżempju wieħed, pereżempju, il-validazzjoni ta' tal informali u informali. Aħna ilna nippruvaw immexxu l-qoddim dan il-punt għaliex nafu illi ħafna ħiliet huma moħbija fl-ekonomija tagħna. Ħafna ħiliet għadhom ma ġewx żvelati fl-ekonomija tagħna, għadhom ma ġewx rikonoxxuti, għadhom ma ġewx trasformati f'kwalifika f'xi ħaġa li dak li ħaddem jista' jaqra u jiddeċidi li għandu jħaddem minn dik il-persuna. Però minkejja dan, edukazzjoni u t-taħriġ ma jistawx waħidhom isolvu il-problema tal-qatt. Naħseb li għandu jkun ukoll xogħlijiet ta' kwalità għandna bżonn investiment, għandna wkoll tisħiħ tal-ekonomija tagħna, għandna nħeġġu l-gvernijiet tagħna biex investu iktar mhux biss f'edukazzjoni u t-taħriġ, imma anke f'xogħlijiet ġodda, f'ħiliet ġodda u f'modijiet ġodda li għandna nieħdu biex ikollna aktar xogħlijiet il-qoddim. Grazzi, is-sur. Is-sur Kazidevski fissem li CR. Anzi, qabel se jkolli nagħti l-mikrofonu lill-aġenzija oħra. <laughs> weil das für uns natürlich ein ganz wichtiger Mela, nixtieq eh, inwiġeb eh, bil-Ġermaniż. Dak li għajjem il-punt li għajjem tinti huwa punt importanti ħafna. Jekk qed nsemmu l-SMEs u s-simplifikazzjoni tal-leġislazzjoni, allura dan huwa mod illi wassal għal eh, trattament differenti bejn kumpaniji kbar u l-SMEs. U aħna għamilna starriċ li juri il-leġislazzjoni u l-verifiki mill-ispettorat tal-ħaddiema jista' ikun ta' inċentiva għal eh, l sabiex eh, huma jibdew jieħdu passi fil-qasam tas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol. Eh, jiġifieri importanti illi natu lil dan l-aspett aktar importanza. Issa fuq livell nazzjonali u Ewropew qed nippruvaw natu għajnuna lil SMEs u lil kumpaniji żgħar ħafna l-micro companies. Fil-fatt jien fil-preżentazzjoni tiegħi eh, tfajt dawl fuq eh, biċċa għodda illi ma tiswa xejn għaliex wieħed jista' jiddownloadja ħamm fuq l-internet, dan ukoll hija biċċa għodda li hija li ħafna għal kumpaniji żgħar u l-micro Eh, l kumpani żgħar ħafna. Fil-fatt eh, din l-għodda hija disponibbli għal kulħadd kif ġiġajet fuq l-internet. Il- eh, xogħol xol u s-sigurta fuq il post ta' xol hija importanti, però anka il-return il-qlieħ mill-investiment ukoll huwa importanti. Jekk wieħed investi euro wieħed, ikun qed jikseb żewġ euro lura. Iżda fil-verità il-proporzjoni ta' wieħed għal kull 10, jiġifieri meta wieħed jinvesti euro, ikun qed jirċievi lura 10 li qed nippruvaw nagħmlu huwa li nfasslu metodoloġija illi tista' tiġi applikata anka f'kumpaniji żgħar żgħar ħafna sabiex wieħed jikkalkula dan il-leħ mill-investiment. U qed inqablu metodoloġiji differenti fid-diversi stati membri u nittamaw il nkunu nistgħu niżviluppaw u nippreżentaw mudell tal-Unjoni Ewropea li jagħmilha possibbli għal kumpaniji żgħar u żgħar ħafna sabiex naraw eżattament e, u x'ikun il-frott tal-investimenti li huma jagħmlu mux sistema fejn xi ħadd jitpoġġa eh, eh, l-ewwel klassi u xi ħadd ieħor ta' importanza sekondarja. Le, modelli li jista' jintuża għal kulħadd. L-istess sabiex naraw x'inhu il-liħ illi jkun qed jiġi mill-investiment. Grazzi ħafna, hemm mistoqsija issa għal l-onorevoli eh, għal eh, Sur Valdes fil-fatt. Eh, nitolbu jwiġa palja. Iva, il-mistoqsija li saret li knet kemm xejni komplikata, ma dana kollu hemm diversi miżuri li indirezzaw diversi uh, aspetti. Per eżempju, illi jkun eh, miżuri marbuta ma per eżempju l-bżon il jiprof jipprovdi l-karta tal-identità, eccetera, eċetera. Barra minn hekk hemm ukoll eh, messaġġi illi li um, jitkellmu dwar telf minn ċerta aspetti iżda anka dwar miżuri importanti bħal per eżempju uh, proċess iktar faċli għad dikjarazzjoni taqlieħ eċetera. Barra minn hekk għal mm, l-automotivazzjoni tal-ċittadini huwa importanti li jkun hemm kamp kampanji uh, sabiex għajmu kuxjenza. L-element prinċipali għawek huwa illi irrid ikun hemm il Eh, taħlita tajba tal-politiki u rridu namlu valutazzjoni tajba tal-politiki biex dak nkunu nistaw nofru uh, evidenza li qed nimplementaw l-politiki illi huma l-aktar effettivi. Grazzi, issa l-onorevoli Kolapsilewski li qed jirrappreżenta l-ISR, l-ICR. Eh, grazzi u nitkellem bil-Polak. Grazzi ħafna. Jina u kol għandi diversi uh, osservazzjoniet li nishtiq naqsam maqom. Jina kelli ħafna opportunitajiet sabiex nitkellem fuq uh, l-imprizi żgħar u medi. U meta uh, inqabbel dak li qalu li l-SMEs ġewwa pajjiżi u dak li qed tgħid inti uh, hemm uh, naqa differenza, hemm xi daqsxejn differenza mhux ħażin. Eh, il hemm eh, distak bej ir-realtà drammatika u dak li qed tgħid inti għalmenu din hi s-sitwazzjoni f'pajjiżi. Issa rajna xi titjib, però madana kollu rajna xi titjib propju minħabba l-ħidma tal-istituzzjonijiet Ewropej Eh, li enuna. Aħna smajna ħafna dwar l-studji u konferenzi u anka workshops u jidrili illi l-aġenziji ta'kom ilom jaħdmu f'dan il-qasam mhux ħażin, però rridu niġġieldu, għad rridu niġġieldu kontra kriżi fonda u li qed taffetwa mhux biss is-sasa iżda anke l-anzjani illi saħansitra kellhom e, jitilqu minn pajjiżhom sabiex sibu postijiet fejn is-sitwazzjoni hija inqas imwiera. Nistaqsija tiegħi għadi. Intom ma tħossux illi għal xi ħadd bħalkom li jaħdem għal din tip ta' aġenzija illi eh, dan kollu huwa frustranti ħafna u tagħmlu xi attività ta' auditjar intern fih dan l aġenzija tagħkom għaliex dak li tagħmlu intom ovvjament ma jistax jelimina dak li għalajn ta' din il-krizi, s-sors ta' din il-krizi, ma dana kollu jista jagħmel ħafna għall-istati membri illi fihom tinsab il-pjaga tal-qat minħabba l-krizi finanzjarja. Inti, intom semmejtu l-kazijiet ta' suċċess relattiv ta' pajizi bħal germania u l-Awstrija, però il-suċċess ta' dawn il-pajjiżi bħal Awstrija u l-Ġermanja mhuwiex minħabba illi f'pajjiżhom hemm eh, sistema ta' edukazzjoni doppja, le, huma pajjiżi ta' suċċess għax għandhom ekonomija b'saħħitha u huma għandhom ekonomija b'saħħitha għaliex hemm ekonomiji oħra li mqabbla magħhom huma dajfa però forsi eh, fi żminijiet ta' kriżi tridu taħdmu sabiex tippruvaw issolvu dawn il-sitwazzjoni b'mod hands-on. Ma nafx min irrit jindirizza dawk din il-frustrazzjoni tal-kollega tiegħi. Mm. Forsi nistgħu nismaw mill-kellima għal oxa Eh, nadila l-kelma fil-fatt. Le, jina musser nitkellem dwar frustrazzjoni. Għani prova minn flok natik eżempju. Per eżempju, immaġinaw Eh, nimmaġina li tistaw tifmu kemm is sigurta u s saħa fuq il posta tax-xogħol qed f'dan iż-żmien ta' kriżi u dan fil-fatt qasam illi fuqu qed nippruvaw qed jippruvaw diversi attentati illi innaqsu il-budget allokat għal dan l-aspett. Però kif qedtilkom qabel aħna dejjin f'kampanja, minn kampanja li l-għaddeja settejn sabiex niprovdu eh, formazzjoni għal kumpaniji, għal riċerkaturi, eccetera, eccetera, f'25 lingwa. Issa bħalissa hemm ukoll e-tool biċċa għodda li tintusa fuq l-internet għal SMEs u għal ekonomiji sar, għal kumpaniji sar ħafna dan sabiex nirrappresentaw l-istampa b'mod aktar ċar kif kifini fit-28 stat membru. Il-feedback li ksibna partikolarment minn pajjiżi li qed ibatu l-aktar mill-kriżi ekonomika juri illi jekk loxa ma torganizzax kampanja ta' dan it-tip li jila dejja sentejn u tipprovdi informazzjoni, tipprovdi e-tools Eh, fuq livell nazzjonali xejn ma kien se jinbidel. Infakkarkom, nixtieq nfakkarkom illi mhuwiex law mal-Ġermanja, la l-Awstrija u laqas l-Olanda li qed jitolbu minna dan u laqas il-pajjiżi nordiċi, le bil-kontra huma propri l-pajjiżi uh, illi l-iktar qed ibatu f'din il- din il-krizi, minn din il-krizi finanzjarja, illi qed jitolbuna naħdmu l-aktar viċin magħhom li nitolbu aħna minn pajjiżi bħal Ġermanja u l-pajjiżi nordiċi huwa illi eh, servu ta' eżempju fiħdan l-oxa, per eżempju, huma qed jgħinu l-pajjiżi ġirien tagħhom permezz ta' dialogu soċjali għaliex fuħut minn dawn il-pajjiżi hemm il-problema wkoll ta' eh, il-funzjonament tal eh, ta' dialogu soċjali li dan mhux qed jaħdem tajjeb biżejt. Madana kollu għalmenu il-kampanja tagħna qed turi li aħna nistaw nappoġġaw u nassistu partikolarment dawn il-pajjiżi li attwalment għaddejji minn pressjoni. Grazzi qed nara li għat fadal biss koordinatur wieħed biss li ma tkellimx. Ġan ah, Lambert, ma nafx jek tixtieq intervjani hawn kollegi oħra li jixtieq jitkellmu. Skużani, Sinjura President, kelli nindirizza kwistjoni ta' spinaċ minn naħa ta' Renjunit fil-konferenzi dwar il-klima. Mela, dak li semma fuq il-persuni li jċaqilqu minn pajjiż għal joħor biex jisibu xogħol. Għadin, aħna għadin eh, provaw nagħmlu revizjoni tal-blue card u anke ta' odda ta' migrazzjoni oħra li għandna. Hawnhekk għandna aġenzija li taħdem li lin mill-Unjoni Ewropea u għamlet rapporti tajbin anke fil-passat dwar eh, l-opinjoni tal-ċittadini fuq l-Unjoni Ewropea. Ma nafx jekk li tijef jishtiqux e, eh, jinformawna dwar l-esperjenzi tagħhom rigward dan il-punt. Grazzi ta' din il-mistoqsija, aħna ilna naħdmu n-numru ta' snin fuq il mobilità fis-suq tax-xogħol. Dan huwa fid-dossier tagħna wkoll. U dak li qed naraw, mill analiżi li qed nagħmlu fil-pajjiżi kollha hija, dak li qed naraw huwa illi għandek il-mobilta mill-tramuntana nofsinar, nofsinar tramuntana kif ukoll mill-nofsinar nofsinar stess. Min, min nofsinar ta' Mediterran edin imorru lejn partijiet oħra tal fi tramuntana tal-Mediterran. U dak l-um l-aktar kwalifikati għed imorru lejn qed imorru lejn pajjiżi oħra. Huma dawk l-aktar kwalifikati li qed imorru lejn l-Vant, lejn ir-Russja pereżempju. Anke għandek il-problema tal-lingwi. Qed naraw illi id-destinazzjoni dawk l-aktar kwalifikati mhix neċessarjament l-Ewropa l destinazzjoni tagħhom, iva hemm ċertu eċċezzjonijiet, imma aħna qegħdin qed nitkellmu hawnhekk dwar dak li qed nosservaw Apparti minn hekk ix-xogħol tagħna jiffoka fuq circular migration, jiġifieri nasib xe ma fejn nitkellem dwar dan fuq il-komitat. Imma ħafna drabi persuni qed iċċaqilqu raġunijiet ta' xogħol. għal xogħol għal mobilità fis-suq xogħol ħafna ċittadini ma jridux ma jitilqux minn pajjiżhom għal ħafna żmien. Imma eh, ħafna drabbe minn periklu li munura lura f'pajjiżi jekk ikun hemm din l-istigma inti ma ma kanx kapaċi t fis-suq tax-xogħol f'pajjiżek stess. Hemm ukoll l-użu ta' metodoloġiji li ġew implementati mill-ITF. Aħna qegħdin ninvestu eh, f'dawk li kullu qed jippjanaw biex jitilqu u dan is-sieq nagħmluh qabel ma jitilqu. Importanti li jkun hemm trasparenza tal-ħelit tagħhom u biex dawn ikunu jistgħu jiġu mifhuma mill-pajjiż tad-destinazzjoni tagħhom. Jekk dan ikun possibbli imbagħad u l-pajjiż destinatarju illi jkun irid jidġestjona dawn il-ħiliet u dawn il-persuni. Imma jekk din persuna titmur lura, dak il-pajjiż li kunu telqu minnhom għandhom mekkaniżmu li bih jarfu l-esperjenza li kunu kisbu dawn il-persuni u biex jiżguraw ukoll li jkun hemm assigurazzjoni ta' kwalità għaliex li wieħed jidentifika il-kwalifiki jista' wasal biex noħorġu b'diploma imma nistgħu nirriskjaw li jkun hemm korruzzjoni li kunem boom ta' dawn it-tib ta' diplomas li jinataw u mux neċessarjament għal-ħiliet li jinkizbu. Għalek tajab li konna sistema ta' taħriġ li tkun kapaċi tiċċertifika il-ħiliet li jkunu ġew miksuba b'mod trasparenti u jiġu rikonoxxuti ħiliet u kwalifiki kemm barra u kemm fil-pajjiż. Dan huwa wkoll parti minn dak li aħna nagħmlu flimkien ma' servizzi tal-Kommissjoni fil- Mobility Partnerships li huma kontratti firmati anke minn numru ta' pajjiżi li huma suġġett għal livell għoli ta' migrazzjoni lejn l-Europa, pero il-messagġ tan huwa l-istess. Il-talent qed f'pajizi f'pajjiżi oħrajn u mhux fl-Ewropa. Grazzi, issa nagħti il-mikrofonu Grazzi ħafna, Signora President, nirringrazzja l-kellima kollha li tawna l-prezentazzjonijiet interessanti kollha kemm huma dwar l-istituzzjonijiet tagħhom anki xogħol qed wetqu. Mela, għandi xaġa xnejt u għandi komment un tlet mistoqsijiet. Mela, dikjerazzjoni hija li nitkellmu ħafna fuq il-kwalifiki imma ninsaw in-numru ta' kemm joħorġu n-nies mill-istituzzjonijiet li ikunu kwalifikati imma mbagħad ma jsibux xogħol. u dawk mbagħad l-oħrajn li jispiċċaw l-edukazzjoni tagħhom mingħajr l-ebda eh, kwalifika eh, jisibuha iktar diffiċli u l-Istati membri ma jafux kif isibu l-kaptu ta' biex jirġaw ibidlu l-edejat tal-edukazzjoni tal-bidu biex ibidlu ftit. Iġifiri, il-sistemi ta' edukazzjoni aħna ma, ma, ma nistawx nbidlu għax dejjem aħna nħarsu lej il-kwalifiki. Kif nistaw nimmobilizzaw l stati membri biex dawk li jisiċaw l-iskola unar kwalifiki jaraw se jagħmlu kif, kif eh, jistaw jgħinuhom. Issa, eh, komment jiena ħadimt ħafna mal-istrutturi kollha li semmejtu intom, speċjalment ma' sedefop dwar eh, mill-possibilitajiet ta' postijiet ta' xogħol, xol eh, xogħol ġdid kompetenzi ġodda. Tajjeb li wieħed ikun jista' jagħmel il-previżjonijiet imma irridu ukoll naraw kif norbtu il-taħriġ mal-previzzjoni għax ħafna dravi dak iż-żmien li wieħed jieħu biex jikkwalifika ma jaqbilx ma' żmien li wieħed irid jaħdem. ġifiri inti, intom kieku xtejdulhom l l-istati membri sabiex ikun hemm iktar eh, eh, daw kunu jistaw jatu iktar kas ta' kif jagħmlu l-previżjonijiet tagħhom. U l-mistoqsijiet illum Xieġ taħsbu fuq il-taħriġ permezz tal-kompetenza, tal-ħiliet u mhux mill-kontenut anki il-mod kif jiġu eh, eh, jisiru validi u kol eh, biex wet jikseb kwalifika bis permezz tal-esperienza u mux ta' ċertifikat aħna ilna issa naħdmu tlet mandati eh, sħaħ u għadna mar saqniex imma huwa xi ħaġa importanti ħafna għax il-mobilità professjonali trid taddi minn din il-validar tal-esperjenza barra mill-edukazzjoni formali umbat naddi għal l-impatt tal-kriżi fuq il-lifelong learning fi żmien meta il-kumpanniji l-SMEs eh, qegħdin daħ taħt pressjoni imħabba l-kriżi. Eh, eh, min sejbati fl-aħħar minn l-aħħar? Ejdu li ftit. Manandes Mr. Menendez Valdez, who will answer the question. No, no, no. Is-sur Kallejja jwiġeb jekk joġbo, grazzi tas-sew tal-mistoqsijiet naħseb illi inti ilqat il-musmar fuq rasu meta inti tkellimt dwar minn dak li stajt nifhem erba' punti importanti erba' punti importanti biex inkunu nistaw nippreparaw iċ-ċittadini tagħna qadini tax-xogħol. Punti li jinti semmejt huwa xinajdu dwar it-talim obbligatorju x'qed dak li qed isir f'dawn is-snin huwa importanti ħafna f'dawn is-snin bikrija tal-istudenti. Kull stat membru ovvjament huwa autonomu u kulħadd jista' jagħmel xogħlu kif kif rrit imma meta xi ħadd jidħol fid-dinja tal-taħriġ vokazzjonali jiena eh, nsejħilhom vittmi tal-edukazzjoni formali għaliex jekk xaħat ma jistax jaqra, xaħat ma jistax jikteb, jekk xaħat m'għandux bżejjed ħiliet fl-IT, jekk m'għandekx ħiliet oħra fl-lingwi inti għattaj daqsek snin fl-iskola u int mandek xejn xturi, din hija xi ħaġa serja ħafna. Din hija importanti ħafna għandna dan għandna nikkonsidraw u mhux biss kif it-taħriġ jista' iż eh, ipatti għal Eh, taħriġ vokazzjonali għaliex inkella ma qed naddu ridu naqsu l-early school leavers għata għandna early eh, school leavers għaliex għandna eh, studenti żgħażagħ li ma kisbu xejn l-edukazzjoni obbligatorja imma jixtiequ li forsi jaħdmu għal sena jew sentejn imbagħad imorru lura għal taħriġ mingħajr ebda ħilit bażiċi. Li wieħed ibassar ser jiġi importanti ħafna u importanti għaliex jekk inti Jekk inti għandek bżonn ta' taħriġ ma tistax toqgħod tistenna fuq id-basir dak li ser jiġi, ma tistax tiddependi fuq mija fil-mija. Dan huwa fattur importanti ħafna. U dan huwa jgħin biex nkunu nafu x'għandu bżonn is-suq tax-xogħol imma għanna 4.5 miljon zazax edha jidu jisibu xol għanna 0 miljon xol disponibli. Għalek kif nistaw nqablu ħaġa moħra? ma nistawx nistennew 10 snin, naqas 10 tim, għaliex dawn il-persuni qed iqumu fl-għodu u mandom imkien fejn imorru, m'għandhom xejn x'amlu, dik hija l-problema. U biex norbot, ma dak li qal il-kollega Pollak ftit minuti ilu hija xi ħaġa frustranti imma hija wkoll sfida lina biex nkun nafu kif nistgħu nindirizzaw dawn il-kustjonijiet konkreti kif nistgħu nimxu l qoddim biex nippruvaw nifmu fejn huma l-problemi fuq livell reġjonali. Għaliex fejn hemm problemi hemm ukoll soluzzjonijiet. Jiġifieri is-soluzzjonijiet fuq micro level mhux neċessarjament jaqblu fuq macro level. Aħna dan nisalhom bħala aġenzija aħna qegħdin nippruvaw noqorbu aktar lejn iċ-ċittadini, pereżempju, eżempju ir-reviews li qed nagħtu għal dawn l skrim ta' apprentistat. Is-sena għandna sentejn, dis-sena għandna żewġ pajjiżi, sena għanna se jkollna erba. Kif nistgħu ntejbu dawn l skrim ta' apprentistat? Kif nistgħu niġbdu aktar parteċipanti lejn il-taħriġ vokazzjonali kif ukoll il-work-based learning ħafna mill-fokus tagħna kien li hemm min ma kienx qed jiġi imħeġġeġ biex jipparteċipa f'dan it-taħriġ. Jekk il-proċess ta' validazzjoni li inti kont titkellem fuq u ma jkunx fis mela dak li hija problema oħra imbagħad. Interessanti huwa l-fatt li fl-2016 għandna se nkunu qed naġġornaw l-inventorju Ewropew għal validazzjoni ta' tal-lim formali u informali desa kum għamluh mal-Kommissjoni biex jeżamna sistemi attwali f pajjiż. Din hija aħbar pożittiva ħafna permettu li ngħid imma dan qiegħed dan jgħat jidħol fis-setturi kollha, inti minn Franza qed nassumi tajjeb, Franza għandha eżempju ċar ta' kif isseħħ validazzjoni anke fil edukazzjoni terzjarja li hija model li għandna naħdmu fuqu, nibbażaw fuqu. Hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq xi ħaġa fittizja. ċaġ li rridu inventaw, imma li napplikaw għodda Ewropej biex imurru għadak kontet najt qabel dan huwa importanti ħafna. U din hija kwistjoni li l-istati membri, numru ta' stati membri qed jaħduha bis-serjetà, oħrajn forsi qegħdin jaħduha bil-mod biex jimplementaw riformi fit-taħriġ vokazzjoni mhux m'għamlux l-istess ħaġa fl-universitajiet jekk tħares lejn universitajiet u livell ta' edukazzjoni ola, ir-riformi saru b'mod aktar maġġel. l għadda tal-vieti qed jiġu użati f'edukazzjoni ola Għanek l-sfida li għannaħna pala aġenzija hija kif nistaw nilħqu il-livell ta' edukazzjoni aktar baxx. F'dak kemm nixqasam mal-VT, dinja xi ħaġa kbira ħafna għaliex għatnit nitkellmu dwar nofs miljun entità li tipprovdi dan it-tip ta' tagħlim. Imma dan rridu nagħmluh jekk irridu naqslu l-school leavers u jekk irridu ninkoraġġixxu li l-ċittadini tagħna jibqgħu jipparteċipaw f'edukazzjoni tul il-ħajja. Grazzi, Sur Kalleja, Issa is-Sur Marino Pinto. Grazzi ħafna, Signora President, ziz kollegi. Grazzi lil kallima u koll jiena xtaqt nirrifletti xtaqt naħseb u najdilkom xtaqt naħseb u tajdu li forsi xtaħsbu u xo possibli li jisir. Għaliex eh, xol mux qed jibqa għaliex qed jiġi konsidrat bħala fattur ta' fattur ekonomiku bħala fattur ta' kompetittività ta' tkabbir ekonomiku bħala fattur ta' introjtu Imma, issa qed jiġi konsidrat, ix-xolman qed jiġi konsidrat bħala xi ħaġa ċaġa ta' libertà, xi ħaġa ta' dritt tal-bniedem u illi juri ċittadinanza l-ċittadini tagħna. Din hija Ewropa li aħna rridu noħolqu. Jiena naħseb illi x-xogħol issa naraw sissa rajneh biss mill-lat ekonomiku. Jena nishtiq nkun naf, intom x'tistgħu tagħmlu l-aġenziji, x'tistgħu tagħmlu u xi kontribut tistgħu tagħtu biex ix-xogħol jiġi konsidrat bħala fattur illi jagħti ċans il bniedem jipparteċipa fis-soċjetà u jagħti ħendin ta' fuq is-soċjetà. Apparti minn hekk fuq il-kondizzjonijiet tax-xogħol dak għandu x'jaqsam mal-ugwaljanza l-ugwaljanza fuq livell ġenerali u apparti minn hekk eh, l-ugwaljanza bejn il sessi u opportunitiet ugwali. Jiena ġej minn pajjiż fejn in-nisa ġew esklużi b'mod sistematiku minn ċertu rwoli fuq il-post tax-xogħol u anke l-aċċess għal ċerti postijiet sempliċement għax huma n-nisa u li hemm ċans li jinqabdu tqal. Dan kien hemm ukoll bank prinċipali Portugiż, anzi il-bank prinċipali Portugiż, illi għal deċenji saħ għal 20 ta' snin saħ ma' impiegax nisa minħabba li għabdu tqal tqalqu, xorta għat fadal din it-tip ta' ideoloġija għaliex ħafna drabi il-mara tittażel bejn ix-xogħol u li tkun om. Jiġifieri li inti tkun mara li tilħaq il-wara taħħa bħala mara u anke fuq level ta' karriera dan isif fl-Ewropa u anke f'ħafna pajjiżi madwar id-dinja. Jiena xtaqt inkun naf intom x'kontribut tistgħu tagħtu biex ikun hemm din il-bidla kulturali, il-bidla ideoloġika fl-Ewropa. U anke fi żmien qed ngħixu fih issa. Grazzi, tassew sanati il-mikrofonu lill-aħħar żewġ kellima fuq il-lista tiegħi li jixtiequ jagħmlu mistoqsija. Imbagħad tkunu tistgħu twieġbu il kulħadd. Mela ngħaddu għal Sur Lopez. Imbagħad Anzi, għandna tliet mistoqsijiet, jekk żommu fil-qosor biss. Ħanibdew bis-Sur Lopez. Grazzi tassew. Grazzi tassew għal dik il-prezentazzjoni jiena nixtieq nagħmel kumment u nessaq mistoqsija nixtieq nindirizza lil Sur Kalleja li għamel intervent interessanti ħafna fuq it-taħriġ tekniku u dan l-impatt li jista' jkollu fuq is-suq tax-xogħol. Nista' nagħtikom eżempju pereżempju Spanja, l-pajjiż li ġej minnu jiena, għandha għad kbir ħafna, hija xi ħaġa skandaluża. Ir-rata ta' qatt fost iż-żgħażagħ fil-passat kellna imbagħad rata għolja ta' studenti universitarji. Rati għoljin anke aktar minn tal-Ġermanja, però l-problema hija il-ħiliet tekniċi, il taħriġ tekniku li għandu impatt sostanzjali fuq is-suq tax-xogħol. Warek idu naqdu it-taħriġ tekniku, l-edukazzjoni u s-suq tax-xogħol. Aħna wkoll aħna pajjiż fejn is-suq tax-xogħol huwa mhuwiex daqstant favur it-taħriġ vokazzjonali jifoka fuq il- zlub sostenibli u tkabbir. Aktar għanna żvilupp madwar il-kosta mill fil-pajsu aħna qegħdin nippruvaw nibatu messaġġ li dawn is settur ta' taħriġ u nixtieq li nindrizzaħdu il-punt imbagħad mistoqsija importanti li jagħmel anke Sur Menendez it-tibdil li qed isiru fis-suq tax-xogħol. Pal per eżempju, dibattitu pubbliku qed fl-Ewropa fuq ir-riformi strutturali u kemm dawn jistgħu ikunu ta' riskju għal ċertu suq tax-xogħol għaliex dak li ġara huwa li dan tip ta' negozjar ġie imdajjef, tnaqsu il-pagi minħabba tibdiet interni u għalhekk is-suq tax-xogħol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 nixtieq insaqsikom dwar l-istrumenti tangibli li wieħed jista' jaħseb fihom biex jiżguraw li l-edukazzjoni u taħriġ formali u mux, dak mhux formali jiġi rikonoxxut. Ċifri garanziji għal kwalifiki qed nitkellem hawnhekk. Tieni mistoqsija. Kif nistgħu insibu l-kaptu ta' dan kollu meta nitkellmu fuq ħiliet li għandna bżonnhom 20 sen oħra. Ġifri kif nistgħu ngħidu issa nipprevedu x'se jkunu dawk l abiltajt li wieħed ikollu bżonn 20 sen oħra. Il-forecast diffiċli tagħmlu ma nafux it-tfal tagħna x'se jkunu jridu jagħmlu kif se jkollhom ħajjithom 20 sen oħra u l-aħħar mistaqsija Is-Sur Anderson mhuwiex deputat parlamentari, ma darba kienu kol president ta' dan il-komitat. Grazzi, ħafna. <coughs> Jena sodisfat ħafna nerġa l-insipruħi għawnek, għaw nis li naf imma għaw ħafna uċuħ li għatmarajtu. Jena mandiċ mistoqsija bħal li kiku jiena kont um, deputat, imma staqt forsi li nirriflettu ftit fuq diskussjoni jiena naħseb li il-Parlament intom hawnhekk importanti għax tieħdu deċiżjonijiet. Tieħdu deċiżjonijiet u mhux biss xi kultant ukoll tagħmlu l-liġijiet U biex tieħdu d-deċiżjonijiet irid ikolkom ħafna ħafna informazzjoni biex deċiżjoni tkun waħda tajba. Hawnhekk qudiemkom għandkom erba' eġenziji mimlija expertise ħafna erf li intom tużaw qabel tiġu biex tieħdu d-deċiżjoni. U jiena qabel kont iltqajt magħhom f'xogħli hawnhekk hemm issa qed naħdem ma' waħda minn din l-aġenziji. Kollha għandhom rabta ma' suq tax-xogħol max-xogħol fieħ. fih. Aħna nafu li l-sfidi tal-Ewropa huma marbuta mal-xogħol, mal-rata għolja ta' qatt. Jiena naħseb li waħda mill eh, modi miċwivet kif se nsolvu dan kollu hija l-edukazzjoni kollox, Iġifiri l-iskola primarja, sekundarja u t-taħriġ matul il-ħajja kollha. Jiena nara minn pajjiżi l-Iżvezja u naħseb li huwa l-kasta ħafna mill-pajjiżi, jekk wieħed jagħti daqqa tajn jara eżattament x'qed jagħmlu iż-żasaħ tagħna illum fejn qegħdin naraw dan il-qatt qatt sfrenat. Jekk aħna nqablu dawk iż-żaża li għandhom edukazzjoni u dawk li m'għandhomx, hemm id-diskrepanza, hemm id-differenza. Nistgħu ngħidu li mhux l-edukazzjoni kollejja waħda tajba, imma dejjem eh, ftit edukazzjoni hija aħjar minn xejn, l-ikbar problema l huma dawk iż-żgħażagħ li joħorġu b'xej wara li jispiċċaw l-iskola. U l-edukazzjoni u kola eh, marbuta ma' sigurta u l- is-saħħa fuq il-post tax-xogħol. Għalhekk l-Ewropa qatt ma tista' tikkompeti jekk ikollha sistema ħażina ta' edukazzjoni jew kella kondizzjoni tiżina fis-suq tax-xogħol jew inkella eh, pagi mhux tajbin. Aħna jrid ikollna l-aħjar is-sistema tal-edukazzjoni fid-dinja. Hemm bżonn li jkollna salarji għoljin ħafna u fil posta tax-xogħol l-ikbar sigurtà u l-aħjar saħħa dan kollha huma mar marbuta x'in-nies li jkunu edukati se jkollhom ċertu talbiet fis-suq tax-xogħol fuq il-pagi, fuq is-sigurtà, fuq saħħithom. Iġifieri araw kif dawn l-aġenziji wkoll huma marbuta fix-xogħol li wettqu. Jiena naħseb li intom tridu tużaw l-aġenziji iktar qabel tagħmlu toħorġu bid-deċiżjonijiet. Tridu tagħmlu kuntatt magħhom, mux biss tisimaw tisimaw xandom jgħidu jgħidu l-kometa jiġu darbtej fis-sena. Intom għandkom tmorru iżżuru l-aġenziji sabiex tiksbu iktar informazzjoni fuq ix-xogħol tagħhom. Fl-aġenziji kollha esperti n-nies li qegħdin hemmhekk. U issa jiena wieħed minn uh, eh, l-espert indipendenti ta' dan il-Parlament fil-bord ta' tmexxija tal-ITF. Jien naħseb li għandkom tużawni lili, kemm lilu kif ukoll iż-żewġ kollegi l-oħra osservaturi. Ħuddu n-numru tat-telefon, l-indirizz email u jiena nużalilkom. Għax xi kultant aħna naħsbu ngħidu xaddej bil budget x'qed jiġri Eh, bl-aġenziji u tajjeb li konna eh, dialogu. U int meta ġejna maħtura ħna tlet esperti għalek ġejna maħtura wara kollox fl-ITF il-board mawul mill-kummissjoni hemm kull stat membru imma hemm ukoll tlet esperti indipendenti li ġew maħtura minnkom. U dan il-kuntatt għanna nisfruttaw biex ikonna biex nitkelmu. Issa l-aħħar punt li jiena xaqt nitħaddet fuq huwa il-kunċett tal-migrazzjoni ċfet nitkelmu fuq migrazzjoni fiħda l-Unjoni, imma anki mill-Unjoni lejn l-Unjoni. U dan se jkompli jikber dan tal-axħar. Għaw min jaħseb li nistaw eh, nalqu il-frontieri. Dawk li jasbu hekk mandom lebda edeja tal-ġejjini tagħna. U ma naħsibx li din hija biss problema, iva, il-problemi, imma hemm l-sfidi hemm il-ċansijiet, il-possibiltajiet bil-migrazzjoni, ma dan jaqbel ma l-kollega, dak li qalet il-kollega kif għajmet eh, il-punt tal-kompetenzi u l-validar tagħhom ta' dawk in-nies li ġej minn barra. Aħna x-xejra demografika nafu x'inhi, għandna bżonn in-nies li jiġu minn barra l-Unjoni biex jiġu hawnhekk biex jaħdmu aħna nistaw u koll indaħlu fis sistema edukativa tagħna, nużaw l-erf u l ekspertis tagħhom biex inkomplu imorru għall-aħjar. Imma jiena dejjem ħad gost matul e, ix-xogħol li għamil f'dan il-Parlament kienu l-isbażminijiet snin ta' ħajti fil-fatt. Imma ukoll kuntent ħafna li eh, ninsab namel dan ix-xogħol ta' espert indipendenti. Grazzi ħafna Jan Anderson. Issa nibda minnaw tlet minuti kull wieħed sabiex din id-diskussjoni nistaw intemmuha. U meta taraw li eh, baqa xaġax tgħidu minna tal-kollega ejdu. Sur Menendez Valdes. Grazzi ħafna ħafna mistoqsijiet interessanti il-membru Portugiż itkellem dwar is-sinifikat tax-xogħol għax wara kollox dan huwa il-qofol tax-xogħol tagħna. Għandna ħafna riċerka bbażata fuq dawn l-arranġamenti win-win. Iġifiri f'kumpanija dawk l-attivitajiet li kulħadd jista' jigwadanja bihom u dawn m'għandhom x'jaqsmu mal-ispejjeż l-awtonomija, partiċipazzjoni tal ħaddima kif dawn il-ħaddima jikomplu jizvolġi jizvluppaw il-kompetenzi tagħhom u għonek ma l-ebda eh, spejjeż involuti aħna għedin nipruvaw ehm, nifalċilitaw u natu l-eżempji f'dan eh, f'din id-direzzjoni. Aħna ehm, u koll naħdmu inkwantu għazzazax u nisa. Dak li għal Issur Lopez għan rispondik bl-Ispanjol. Inti għamilt numri, numru ta' mistoqsijiet U iva l-informazzjoni fis-suq tax-xogħol huwa importanti iktar minn 65% eh, rabta bejn dawk l-istudenti li jsibu xogħol wara li jkunu spiċċaw l-istudji tagħhom. U dawk li jżommu l-post tax-xogħol sena wara, ġifieri hemm korrelazzjoni, hemm rabta fuq dak kollu li għandu xaqsam ma' riforma ta' suq ta' xol u anki il-collective bargaining sfidi kbar u l-sfidi kbar waħda hija l-noħol u iktar posit ta' xogħol. Speċjalment meta m'hemmx xogħol. Meta jirnexxilna noħol u xogħol irridu naraw li dijan ikun xogħol ta' kwalità tajba għalek il-kondizjonijiet li għedin naħdmu fjom illum se jkunu sostenibli għal-ġejjieni sabiex in-nies ma jisibux ruħom barra mill-post tax-xogħol kmini wis. Emson nizomu u xinu ma dawk il-miri, ir-rata tal-employment, nżommu eh, u dimajnejna l-kondizjoni ta' xogħol, is-salarji, qegħdin niramlu riċerka fuq dan ma flimkien ma 33 pajjiż inkludu Eh, ċertu pajjiżi flimkien ma' ILO, ċina. Kulħadd irid tkun jaf abbażi ta' xiex qegħdin jikkompetu. U dawn jiġri l-elementi tal-kundizzjonijiet tax-xogħol. Grazzi. Is-sur Kallejja issa. Grazzi ħafna għal mistoqsijiet fi tlet minuti ma nistax intikom soluzzjonijiet diretti ma dak li nista' nżid huwa li ma dak li għalli kollega issa, waħda mill-iktar riżultati tajbin tal-aħħar xar snin tal-Kummissjoni hija il-prinċipju ta' il-fat li jiġi konsidrat l-istess il-taħriġ vokazzjonali u l-edukazzjoni terzjarja universitarja l-Italja, Spanja, pajjiżi stess, naraw il-ġenituri jgħid xejt jiddetta il-suq tax-xogħol jimbuttaw tfal tagħhom biex imorru l-università. Allura tfal isiru tobba, antropoloġisti, kollhom ukoll festin id-dar, imma jispiċċaw bla xogħol Ġifiri, jekk aħna naraw li suq tax-xogħol jinfilsa iktar fil-sistema edukattiva biex nifmu il-bżonnijiet, rridu naraw li dan is-suq ikun iktar viżibbli forsi mhux fuq il-livell tal-edukazzjoni primarja, anki jekk nafu li l-primarja għandha tkun l-ewwel pass lejn is-suq tax-xogħol, Imma dak li għanna bżon u l-provi jekk jgħidulna u li għanna bżon nis li jistaw jitħlu fil-lifelong learning fil meta kolom 16 sena, 18 sena, bċertu kompetenzi li ma jiddependix mixol se tkun se tagħmel fil-ġejjien, jekk tkun professur Parker, inti xolta jkollok ċertu ħiliet li jippermettu li tuża t-teknoloġija, il-lingwa tal-lumu ta' għada, Għalek hija din il-possibilità, din il-ħila li se ehm, tippermetti li aħna l-dinja tax xoltana ehm, tersa tersa iktar kompetitivita. Aħna naraw mill-previżjonijiet li fl-axar snin li ġejjin ma jissa jkonna bżon kwalifiki tal-medium ġifiri, għanzi ehm, anzi se bżon iktar medium ġifiri mux degrees, Imma kif se nikkonvinċu l-ġenituri tal-lum li tfal tagħhom li jilħu f'dak iż-żmien 10 snin, 20 sena oħra biex ibidlu ftit l-orjentazzjoni l-idejat li għandhom. Ma tax jistgħu nitkellmu fuq dawn l-affarijiet fil-pubbliku. Imma hija rekomandazzjoni eh, tal-2012 nafu xi jrid isir hemm bżonn li nsaħħu setturi kollha, il reprezentanti tal-ħaddima, min ħaddem, naraw l-ħinijiet li qegħdin eh, fissu imma m'għandhom lebda valur għal xogħol, ejja imbidluhom f'biċċa odda li tagħti il-frott u tagħti x-xogħol. Imma skadi l-ħin. Grazzi. Thank you very much. I would like uh, to add because il-Sinjura Sedlecek. Iva, grazzi, jena nishti eh, nżid ma dak li qalu il-kelima ta' qabja li xafna ġiġa intqal. Eh, dan il-proġett li qed namlu mal-Parlament Ewropew jitlob illi uh, naħdmu aktar fis-settur tal-saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol, iżda anka fuq aspetti aktar ġenerali. Is-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol hija importanti ħafna għaliex mhux biss uh, tippermetti lil ħaddiema li jibqgħu jaħdmu għal iktar żmien, iżda anka għaliex titratta b'mod dirett iż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ jridu jkunu jafu Eh, x'inhuma il-perikli li hemm fuq il-post tax-xogħol iridu jaħsbu u jkollhom għal-qalbhom sigurtà tagħhom fuq il-post tax-xogħol. U fil-fatt f'waħda waħda mill-lodot ta' komunikazzjoni li eh, użajna kienet propju eh, odda ta' kaxa l odda għalla lema sabiex jipromovu s-saħħa u s-sigurta fuq il-post tax-xogħol u anka s-saħħa personali tagħhom. Kif ġiġa fil-proġett li bdejna, pruvajna nibdew naħdmu mal-kontratturi barranin. Ovvjament, il-talim tul il-ħajja għandu rwol importanti ħafna xilab. Irridu nitalmu u nieħdu eżempju mill-istati membri kollha u nifukaw fuq dawk il-kumpaniji li huma ta' suċċess ekonomikament u anka nitalmu minn dawk il-pajjiżi li huma teknoloġikament aktar avanzati. Għaliex dawn juruna il illi it-talim fil-kuntest ta' l teknoloġija jibqaddej anka li l-in minn 45 sana kas partikolari wadak tal-Ġermanja fejn it-taħriġ jibqaddej sal-età ta' 70 sena u e, eh, jenata lil dawn il-persuni it-taħriġ sabiex ikunu jistaw isibu xogħol b'mod aktar faċli. Naħseb illi aħna fiħdan oxa irridu nifukaw fuq uh, il-setturi emerġenti bħal per eżempju l-aspett psikoloġiku. Fukol uh, eh, mart iħor illi Eh, huwa uh, fuq net tal-prioritajiet tagħna eh, għaliex uh, huma post l-aktar mart illi uh, jaffettaw qed nirriferjaw hekk għal mastocyclist disorder. L-aħħar punt l-imprizi żar u żar ħafna dawn irridu naraw kif fuq livell nazzjonali u settorjali jistaw jiksbu assistenza fil-ħidma tagħhom ta' kuljum kif ukoll fil-ġestjoni tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Se nkunu nistgħu nippreżentawkom aktar informazzjoni u anka fejn tinsab id-domanda u fejn hemm nuqqasijiet fil-ħidma għal-ħidma tagħna fil-2015 u l-2016. Grazzi ħafna u sena għaddi kelma l-Sinjura Serban. Ħani prova nittratta dawk l-aspetti li għadhom ma ġewx diskussi. L-onet biex nirringrazzja li dawk il-membri tal-komitat illi fil-mandat illi għadda eh, kontribuxxew ħafna għall-iżvilupp eh, fil-pajjiżi msieħba illi aħna naħdmu magħhom f'dan il-kuntest tal-ITF. Meta aħna nagħmlu referenza għal dak li qed jagħmlu l-pajjiżi msieħba u kif qed jippruvaw jibnu demokrazija f'pajjiżhom, dawn kollha għandhom bżonn uh, eh, parlamenti, sistema ta' parlamenti li taħdem. Uh, u rajna illi f'ħafna Eh, pajjiżi li għadhom jisviluppaw partikolarment fil-pajjiżi Arab, l-ebda minnhom għandhom kumitat fil-parlament tagħhom iddedikat għal xogħol palmantkom għawek. Wieħed irid tqis illi rridu nagħtu għajnuna lil dawn il-pajjiżi u intom stess tistgħu tgħinu sabiex tiżguraw illi il-politika tal-impjek u tax-xogħol tkun parti mill-politika eh, li huma jużaw sabiex jiżviluppaw eh, il-politika f'pajjiżhom. Grazzi ħafna tal-li kontu għawek prezenti maħna għal din id-diskussjoni. Aħna ser eh, nkun se nżommu kuntatt mill-viċin magħkom hekk kif dejjem għamilna. Forsi issa mm, il-membri il-ġodda ta' dan il-kumitat sar jafukom aħjar u għalek il-kuntatti li ser kolna ma'kom ser kunu aktar intensivi u ser nipruvaw mm, nistidnu Eh, diversi aġenziji u fl-istess waqt nista' nassigurakom illi ser niġu nżurukom ukoll. Għal darbaħra nirringrazzjakom ħafna tal-kontribut tagħkom u napprezza l-preżenza tagħkom hawnhekk. Grazzi. Item on the agenda, it's... Uh... Il-punt li jmiss fuq l-agenda tana, punt 16, l-embargo tar Russja, jekk mux sejra zbal. Eh, fil-fatt dan huwa punt 16. Eh, fl-24 ta' settembru l-koordinaturi ta' dan il-komitat iddeċidew illi l-kwistjonijiet ta' l-effetti fuq il-xogħol fl-Stati membri bħala riżultat tal-embargo Russu għandu ikun is-suġġett għal skambju ta' femiet mal-Kummissjoni. Dan huwa dak li ser niddiskutu bħalissa u għalhekk naddi il-kelma lill-Kummissjoni l-Sur Eckert. Yes, now I see. Uh, please, uh, proceed. You have the floor. Thank you. Iva, fil fat tista' qed narak, mela jekk joġbok, uh, tista' tibda titkellem. Iva, sfortunatament tista' ser nitkellmu dwar xi ħaġa illi mhijiex daqshekk uh, sabiħa u meta mqabbla mal-ħiliet uh, li kon fil-settur tal-impjieg u tal-im kif konet namlu f-titilu. għet nitrattaw l-embargo russu u dwar jekk li GF jistax jiġi użat bħala font sabiex inaqqas il-peace partikolarment fuq is-settur tal-agrikoltura u l-settur agroalimentari. Biex infakkarkom il-proibizzjoni fuq dawn iż-żewġ settur li għadni kif semmejt qed ikollu impatt fuq il- il- diwa uh, eh, Ewropej u fil-fatt dan l-esportazzjoni ta' 2% ta' dan is-settur fil-fatt ġejja mir-Russja. U għalhekk eh, importanti li sibu alternativi fil-fatt alternativi diġa instabu bħal per eżempju l-esportazzjonijiet marru f'pajjiżi bħal eh, Korea Korea tisfel u l-Ġappun. Madana kollu eh, dan is-settur intlaqat eh, b'mod sustanzjali. Jibqa l-kas għal palmu, għal frott u l-ħxejjex fejn il-Russja hija il-post fejn imorru 30% tal esportazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea. Li nixtieq nindirizza bħalissa huwa l-IGF l-European Globalization Fund li ġi eh, muwaqqaf fl-2006 sabiex itaffi il-konsegwenzi negattivi tal-globalizzazzjoni fuq eh, l-impjek. Dan is Dan l-ambitu eventualment u essa sabiex jagħmel tajjeb pal kriżi ekonomika li kienet qed tiġi sviluppata. U dan fil-fatt tiġi uh, rifless fir-regolament kemm f'artiklu 2 A u B ta' regolament IGF illi jispeċifikaw il-kriterji tal-krizi u il-kriterji tal-globalizzazzjoni. Barra minn hekk irrid niċċara illi l-IGF mhijiex biċċa qodda sabiex tagħmel tajjeb għal telf fitħul. Le, mhux dan l-iskop tiegħu, eh, pittost irrit jgħin fuq sma b'żoni fejn ikun hemm mm, numru kbir ta' ħaddima li jisfaw bla xogħol. U għalhekk hija biċċa qodda li trid tagħmel tajjeb mhijiex biċċa qodda li trid tagħmel tajjeb għal telf tħul. Meta wieħed is eh, żewġ kriterji, l-globalizzazzjoni u dik tal-kriżi, il-kriterju tal-kriżi ma jidħolx hawnhekk. Għaliex din il- krizi finanzjarja issa ila għaddejja mill-2007-2008 u għalek din qed tiġi koperta iva mill-IGF. Iżda, ovvjament, l-importazzjonijiet tar Russja mhix qed jiġu koperti taħdan il-kriterju. Però li qed inqisu huma id-dispożizzjonijiet A ta' 2A illi jistaw jiġu applikati, et nirreferi regolament tal-IGF, jiġifiri il-kriterju ta' globalizzazzjoni illi tratta il-bidliet fi xejriet tal-negozju. Meta tkellimna ma' servizzi legali tagħna eh, dwar ċerta aspetti li marru fil-font dwar dan u isna u koll tfassil legali, Eh, jidher puntu mitfassi li qed nittrattaw il-globalizzazzjoni, ġifieri telf fil-suq tal fil-sem tas-suq direttament it-juri l-effett tal-globalizzazzjoni u l-proibizzjoni tal-Russja millat legali ma nistawx inqisuha pala affett tal-globalizzazzjoni, anzi pjuttost bil-kontra hija deċiżjoni unilaterali xprunata minn deċiżjoni oħra illi niprojbixxu l-importazzjonijiet mill-Unjoni Ewropea. Għalhekk il-kriterju ta' globalizzazzjoni mhux qed jiġi soddisfatt. Għalhekk l-IGF ma jistax jiġi użat sabiex jagħmel tajjeb għal din il-proibizzjoni partikolarment fis-settur agroalimentari. U bil-kontra, saħan sitra rridu nuru li muma telf f'din f'dan ir-reġjun, telf eh, ta' 500 ħaddieb u mhux biss telf ta' mm, fitħul, iżda anka telf fissem sem ta' suq. Jiġifieri il konklużjoni ġiġa diġaħadnija u hija din illi liġi F ma jistax jintuża għal l-embargo mir-Russja. Barra minn hekk l-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni qed tieħu diversi miżuri partikolarment fil-qasam tal-politika tal-agrikoltura. U għodot bħal per eżempju l-Fond Soċjali Ewropew jistaw jintużaw Eh, għal uh, dan il-settur. Iġveri hija il-konklużjoni ta' l-analiżi illi aħna għamilna fuq talba tal-Parlament. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Nibda mill-Onorevoli Blink Ċivute. Grazzi, Sinjura President. Nishtiq nirringrazzja ir-rappreżentant tal-Kommissjoni għall-ispjegazzjoni tiegħu. Jiena nixtieq niġbed l-attenzjoni ta'kom għal fatt illi l-istati baltiċi kienu dawk l-istati membri illi l-aktar intlaqtu minn dan l-embargo russu l-Estonja, l-Latvija u l-Litwanja. Eh, dejjem kien maruf illi il-produzzjoni tal-laħam u s-settur tal-agrikoltura u l-agroalimentari tagħna huwa marbut inevitabilment mar-Russja. Aħna ġirien tar-Russja u għalhekk norbtu ħafna fuq dan il-pajjiż. U għalhekk dawn il-loqsma eh, batew ħafna. Qed ikomplu jiġru eti komplu nirreġistraw telf ta' xogħol f'żoni rurali u mhux faċli illi wieħed jagħmel tajjeb għal dan it-telf ta' impjiegi. E, din hija katina vizzjuża il-nies iċ-ċittadini jitilfu x-xogħol, dawn jiġu esklużi soċjalment u saħan sitra jiddeċidu illi jitilqu mill-Litwanja u anka mill-Unjoni Ewropea in ġenerali fejn il- il-popolazzjoni kull ma jmur qed tixjih u għalhekk din dan huwa telf serju, din hija problema serja. Provajt nitkellem mal-Kummissjoni dwar il-possibilità illi nużaw l-IGF f'dan il-każ. Iva, ċivejt twiġibiet illi kienu osra, dritt tal-punt u informali Bħalik iku aħna mux qed nifmu bizzejet il-problemi qed jaffaċċaw iċ-ċittadini li aħna qed nirrappreżentaw. Nifhem iva li huma id-dispożizzjonijiet li huma stipulati fl-IGF u nifhem ukoll illi fil-mandat li għadda aħna iddiskutejna dwar jekk nistgħux nużaw fond ta' dan it-tip u fimt l-ispiegazzjoni tiegħek u dwar għaliex ma nistgħux nużaw dan it-tip ta' font, però jekk dan huwa l-każ ma jibqalna lebda sors alternattiv fuq xiex induru, din hija l-mistoqsija tagħna li rridu nwieġbu minn fejn u kif ser nejnu lill-Stati eh, Membri tagħna. L-embargo eh, mir-Russja u fuq ir-Russja mhux Eh, ma għax taħt il-kriterju ta' globalizzazzjoni, ma dana kollu qed nitkellmu fuq kriżi politika din hija situazzjoni li attualment qed naffaċċaw hija ma ninsewx illi għanna dan il-pajjiż bħala ġar tagħna illi mhux qed jaġixxi kif suppost nitlob illi Eh, niprofa nsibu soluzzjoni għal din il-problema. Naf li l-IGF ma jistax jintuża, però għana nsibu ejjun oħra ta' u fondi oħra li jistaw jintużaw mill-aktar fis possibli għalix ċittadini tagħna qed ibbatu. Nappella għal eh, komprensjoni minna ħatijak, nintlob li tifhem is-sitwazzjoni tagħna. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kukan. Grazzi ħafna, Signora President. Eh, Nishti nfakkar illi sanzjonijiet kontra ir-Russja kienu riżultat kienu eh, l-unika biex ngħidu hekk triq illi ħallitilna ir-Russja minħabba dak li għamlet fil-konfront ta' l-Ukrajina. Sfortunatament ma rajna lebna, lebda uh, zvolta fil-situazzjoni eh, ta' bejn ir-Russja u l-Ukrajna għal darbohra is-sanzjonijiet mumiex lażliet l-aktar mixtieqa partikolarment fil-kuntest ta' tfassil ta' politiki moderni madana kollu la ma wasalniex bil-poter fin fin eh, kienet fadilna ftit eh, għażliet oħra li għal-jom stajna nirrikorru Ma naħsibx li l-interess ekonomiku tagħna irid jirbaħ fuq eh, ċerta aspetti politiċi u marbuta mas sigurta. Forsi xi żewġ mistoqsijiet lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni tista' tikkummenta fuq uh, każijiet uh, kontra ir-Russja fil-WTO u l-Kummissjoni qed tħejji valutazzjoni tal-impatt illi di dan l-embargo qed ikollu fuq l-ekonomiji ta' xi stati membri u li ma tip ta' setturi ekonomiċi skont il-Kummissjoni umma l-aktar ipperikolati jekk sanzjoniet attwali jibqaw għadej. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-onorevoli Guterres Pietro. Grazzi ħafna, Signora President. L-qed niddiskutu bħalissa huwa il-teddida li qed tiġi mpoġġija fuq il-bdiewa eh, il-bdiewa Ewropej. Il-bdiewa Ewropej domx għalfejn eh, ipattu huma għal eh, ħarsin ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem u l-ħarsin tagħhom fil fiħdan l-Unjoni Ewropea. Madan ukollu dak li qalet il-Kummissjoni hija xi ħaġa illi hija apprezzabbli għaliex Eh, ta' min japprezzaħa għaliex nifhem illi l-IGF ma jistax ikun dak il-fond illi jintuża eh, għal dan il-każ. Fil-mandat li għadda dan il-kumitat saħaq ħafna sabiex dan il-font eh, ikun limitat ħafna u jintuża biss sabiex jiġilet kontra elementi ta' globalizzazzjoni u għalhekk issa ma nistgħux nużaw l-IGF uh, eh, biex namlu tajja pal eh, fatti li qed ċerta setturi bħal dak tal u dak agrikolu dan hemm CAP il-cap li tagħmel tajjeb għalihom. Nafu li ħafna artizzet żgħar, kumpaniji żgħar tassew qed ibbatu u mhux qed jibqgħu ekonomikament viabbli minħabba uh, dan id-dewmin fil minħabba dewmin fil-rilax ta' fondi. Issa l-Unjoni Ewropea mhux qed talloka biżejjed fondi fil-budget tagħha għal liġijiet u anka għal odot finanzjarji oħra. Ma nix bizzejet fondi fil-budget fil tal-Unjoni Ewropea sabiex eh, namlu tajab għall-sfidi kollha li qed inqalaw fuq il libel uh, eh, komunitarju u nikkonkludi billi ngħid illi eh, huwa uh, importanti illi dawn il-fondi jiġu mqasma lil bdiewa u lil SMEs mill-aktar fis possibbli għaliex ħafna SMEs qed jiġu mill-quta b'mod negattiv. Jiena naħseb li hemm bżonn li jiġi stabilit font monetar font tajnuna ieħor. Iżda m'għandix nużaw l-IGF għal każ ta' dawn is-sanzjonijiet. Grazzi. Obrigada, Sr. President. Eu, eh, em primeiro lugar, gostaria... L'onorevole Riviero. Aziz kollegi, eh, anke dawk li huma membri fil-Kumitat tal-Agrikultura fejn da diskussjoni saħet anke kemm il-darba. Xtaqt infakkarkom illi meta qed nitkellmu fuq il-problema tal-embargo Russu, irridu nikkonsidraw ukoll l-effetti diretti li jaffettwaw il-pajjiżi Baltiċi. U l-effetti indiretti għal-pija tal-Ewropa, per eżempju fil-Portugal, aħna għanna ħsara diretta li qed issir u anke ħsara indiretta għal ħalib minħabba li hemm tnaqqis fil-prezz tal-ħalib. Fir-reġjun tiegħi kien hemm tnaqqis ta' żewġ ċentezmi għal kulli litru ta' ħalib jitħallas lill-produtturi. Fl-2014 il-Kummissarju Xoles ħa numru ta' miżuri biex jipprova jillimita id-danni. Però issa dawn id-danni qegħdin jkomplu jiżdiedu dan l-embargo sejr isir u previst li jsir għal sena u ma jidhirx ma hemmx indikazzjonijiet li hemm modi kif nistgħu nevitaw dawn l-effetti negattivi ser nisfuk ċirku ta' embargo fuq embargo fuq ieħor. Issa, aħna bħala Kumitat tal-Impjegi, meta nitrubu li jsir diskussjoni, aħna ħsibna li lan ikun illi nippruvaw l-ewwel qabel kollox naraw x'ikun l-impatt f'termini ta' impjegabilità fl-Ewropa biex niddiskutu x'inhuma l-effetti dwar l-impjegabilità u problemi ta' għat ukoll fl-Unjoni Ewropea biex inkunu nistgħu naraw f'dan il-komitat ukoll biex insibu mezzi li bihom inħarsu l-lejn il-xorf Europa. Ma smajt xejn dwar dan sisa ġifiri l-impatt ta' fuq l-implegabilta. Nittama li dawn l-istudji jiġu jisiru. Agrikoltura settur essenzjali fl-Ewropa u għalhekk jeħtieġ li jingħata attenzjoni partikolari ma nistawx biss naħsbu fil-ħolqien tax-xogħol u naħsbu biss fl-industrija jdu naħsbu kol fis-settur primarju u għalhekk importanti ħafna li nżommu f'moħħna is-settur diskutini fis-settur tal-agrikoltura irridu anke insibu forum finanzjari biex insolvu problema tal-embargo russu apparti minn hekk il fatur il protokoll protezzjoni li propjoni tiegħi m'għandux xaqsam xejn, imma dan nistgħu niddiskutuh aktar d-dim, Imma nittama illi il-kumitat meta meta l-Kummissjoni tevalwa l-budget ta' l-2015 tara li tipproteġi numru ta' setturi għaliex qegħdin nistiednu li nżidu l-qatt fl-Ewropa. Din id-diskussjoni jsir issiru kol fil-Kumitat tal-Agrikultura illi qed jiġi affettwat b'mod negattiv minħabba li dawn il-flus dan il-fond qed jiġu użati għal affarijiet oħra. Jekk jekk qed ngħidu li kummissarju qed tgħid hemm problemi li qed tiġu mill-embargo Russu, mela rridu naraw se nagħmlu fuq dawn il-problemi tal-agrikoltura. U għalhekk nilħqu anke forsi jkun hemm anke budget allokat għal din il-problema. Grazzi, jistru Google Strike Lodgebok. Grazzi tassew. Jina mill-Litwanja u aħna ovvjament aħna responsabli għal 20% ta' dan l-esportazzjoni l-Russija. Aħna affettwati ħafna anke l-settur eh, ta' trasportazzjoni. Din eh, dan huwa effett ikbar mill-esportazzjoni. Għandi suġġeriment għalfejn ma nsemmux li GF nsemmuh issa European Globalization and Embargo Fund. Zidu kelma, biss, unkunu solvejna kollox. Mbagħad kluħat ikun jista' japplika. Din hija xaġa faċli, nistgħu nsolvuha malajr nixtieq ringrazzja l-kollega tiegħi tas-Repubblika Ċeka li għamel dan is-suġġeriment. Għandna proposta li tagħmel ħafna sens hawnhekk Zejdu kalma u kulħadd imur minn fuq. Grazzi. Grazzi. Taħseb li hija daqshekk sempliċi il-problema sur ekert. Naħseb mhux kelma biss irridu nżidu imma anke flus. Tista' twieġeb dawn il-mistoqsijiet kollha? jidispjaċini li mhux se nkun nista' uġi il-mistoqsijiet kollha, però hemm ħaġa waħda li hija ċara. U li din l-informazzjoni ser noħodha lura miegħi l-istituzzjoni tagħna. U niżgur anke li li minn dak li qed niddiskutu hawnhekk nenfasizzaw fuq dawn il-punti Dan il-feedback kienu utli ħafna u fimniħ kompletament. Jekk sempliċement iżidu kelma ntafu li mhux sa solvi xejn, għaliex din hija problema legali, dan huwa strument legali, u għalhekk irrid jinbidel isir tibdil sinifikanti apparti minn hekk tafu il-budget mhuwiex taħt il-budget Ewropew imma fir-riserva, fil-budget riserva issa. Għalek, n-soluzjoni miex taqsek sempliċi. Fuq il-kwistjonijiet ta' WTO u l impad globali m'għandix l-informazzjoni tiegħi. Imma dan se nieħdu lura miegħu l kummissjoni Naf li l-kollega tiegħi mill digital agrikultura qed jaħdmu fil-qrib ma' settur tal-agrikultura fl-Unjoni Ewropea u f'numru ta' pajjiżi. Intom semmejtu ukoll dan huwa parti mill-Kumitat ta' Agrikultura u jekk tippermettuli jekk intom interessati il-kollegi tiegħi, il-kollega tiegħi Mr. Agrikultura jista' jagħtikom f'minuta idea ta' x'qed jiġri min-naħa tagħhom. Għaliex huma qegħdin jaħdmu mal Kumitat ta' l-Agrikoltura u mal-Komunità tal agrikoltura Għalek nagħti l mikrofonu lill-kollega tiegħi. Grazzi tassew. Mela, fil-qosar għaliex naħseb illi il-membri tal-agri huma aktar konxi ta' din l-informazzjoni ta' dak li huwa għaddej fiġi Agri rigward l-impatt ta' dan l-embargo fuq produtturi Ewropej mhux ser noqgħod nidħol f'dettall fuq il-miżuri li diġa qed jittieħdu. U dan sar biex jippruvaw innaħu l zbilanċ qed naraw li kemm effetti pozittivi, tieni net hemm ħafna miżuri li huma f'kollaborazzjoni ma' DG tal-kummerċ biex jippruvaw isibu mezzi oħra anke biex jitneħħew dawn l-ostakli sanitarji fitosanitarji. U hemmhekk ksibna wkoll rizultati konkreti. Hemm kollegi oħra li jistgħu jagħtukom aktar informazzjoni jekk intom tiżurbuha. Nixtieq biss nżid ħaġa waħda taħt il-kummissarjoni preċedenti il-kummissarju ċolos beda bl-eżerċizzju li jagħti kumpens ta' telf ta' tħul il-produtturi involuti. Fuq dan il-punt għadna rridu naraw x'tassew ifisser, imma din hija analiżi diffiċli ħafna, diskussjoni diffiċli ħafna, għaliex ħafna stati membri qed jiġu immirati u ħafna setturi qed jiġu affettwati. U għalhekk aħna nafu illi r-riżorsi huma pjuttost limitati. Il-Kummissjoni qalet il dan dan fondi se jiġu għazati mill-riserva ta' kriżi u nafu li din ir-riserva qed tiġi finanzjata minn pagamenti diretti din situazzjoni diffiċli imma ser inkomplu ndiskutwa mal-istati membri fuq livell tal-Kunsill u anke mal-membri tal-Parlament fil-Kumitat Agri. Grazzi. Ma naħsibx dan il-Kumitat se jkun sodisfatt di diskussjoni li kellna illum. Dan nistgħu diskutu wkoll f'aġenda tagħna aktar il qudiem U qed nħarsu bih ġarna l-diskussjonijiet li ser ikollna u anke lejn fatti li nistgħu nużaw u jekk huwiex possibbli li nibdlu l-affarijiet li nibdlu din is-sistema. Nafu li ma l flus imma forsi nsibu soluzzjoni biex ikonna ċaħġax nofru lil dawk li qegħdin f'sitwazzjoni pjuttost kritika. Dan nerġgħu niddiskutu aktar dim, imma dan id-diskussjoni għamilni biex kunu tafu li din hija importanti, punt importanti ħafna għalina mhux biss dak tal-kummerċ u anke tal-agrikoltura, imma anke tal-impjeg. Grazzi tal-kooperazzjoni tagħkom. That means, eh, if I've understood Tajjeb, mela dan ifisser li jekk qed nifhem tajjeb nistgħu ngħaddu għall aħħar punt li għandna fuq l-aġenda tagħna llum. Dan huwa wkoll studju li aħna tlabna li jsir aħna xtaqna li kolna studju dwar wage dispersion, id-diskrepanzi fil-pagi fl-Unjoni Ewropea. L-awturi ta' dan l-istudju, l-awtur ta' dan l-istudju, li issa intem, l-awturi huma Is-sur Christian Dreger, is-sur Enrique Lopez Baso, is-sur Raul Ramos, is-sur Vicente Royela u is-sur Jordi Surinjak. Nati il-mikrofonu lil Raul Lamos biex jippreżenta l-istudju fil-qosor. Jekk joġbu. Okay, thank you very much. Good afternoon. It is a pleasure to be here and share with you the... the... Etniħu gost li edin għawnek u din naqsmu rizultati ta' dan l-istudju ma'kom. Nafu li l-lum kienet ġurnata twila, ġurnata diffiċli kom il kol u għalek se niprofa kom idea ta' dan l-istudju. Naf li dan tqasmilkom mill-qabel Aħna lesti li nirċivu kol mistoqsijiet ta'kom ħanibda bli ngħidilkom x'kien lan ta' dan l-analiżi ta' din l-analiżi kif tafu l ugwaljanza hija ta' tħassib anke mit-tmeninijiet fl-Unjoni Ewropea u dan anke tħassib kiber f'numru ta' pajjiżi. U l-kriżi flimkien ma' programmi ta' konsolidazzjoni fiskali eh, żiedu l-idea ta' kif zvolġiet l-inugwaljanza f'dan l-aħħar snin. Għalhekk l-mistoqsija li prova jwieġeb dan l-istudju hija kif dan ġaffet wat, kollu ġaffet mill-krizi, jekk nħarsu lejn id-data l-Eurostat tippubblika b'mod regolari informazzjoni dwar dak li għannu l-ekonomisti. Iġi fuq dan il koffiċent li ġuqzat mill-ekonomisti biex ikejjel il-diskrepenzi minn 0 għal wieħed. Mill-2007 kien hemm bidla f'dan il-koefficient fil-pajjiżi Ewropej. L-inugwaljanzi f'nof dan il-pajjiżi żdiedet. In Mela, dak li għamilna f'dan l-istudju huwa li ksibna dejta minn servizzi uffiċjali f'numru ta' stati membri, identifikajna l-inugwaljanzi u ippruvajna nispjegaw x'inhuma il- fatturi li kontribuxu għal dan. Mela tikom li tal-riżultati li kellna l-inugwaljanzi li kellna l-aħħar dejta tal-jana tal-2011, ġifiri ma nafux xġara f'dawn l-aħħar snin. Għanna u kol model ekonometriku li wassal għal evidenzja ta' xwassal għal dawn l ingwaljanzi dawn it-tibdiliet. Hawnhekk rajna illi il-forzi ekonomiċi differenti u l istituzjoniet tas suq tax-xogħol kollha importanti f'dan kollu mhux biss il-kriżi. Dawn l-inugwaljanzi mhumiex biss spjegati, mhumiex biss fl-inugwaljanzi fil-pagi. Mela, ejn nħarsu lejn il-livelli ta' inugwaljanza. Hawnhekk għandna l-gross annual earnings PPP u qed naraw li għandna livell oli ta' heterogeniti fost dawn l-istati membri fejn għanna affarijiet komuni. Issa, jekk nħarsu lejn inequality trends qed naraw data minn din is-survey din hija l-informazzjoni li aħna għandna illi l-gwaranza bejn il-pagi, l-gwaranza fil-pagi żdiedet ċerti mill-istati membri. dan rajnieh meta ħarisna lejn il-pagi level annuali, ġifiri il differenzi fil-pagi huma permezz ta' ta' xi dak kollu assoċjat ma' żieda fil xogħlijiet paga baxxa. Issa fuq ix xaluk ta' din l-sajt tistgħu taraw li hawnhekk qegħdin inkejlu in il-paga medja mal-paga li li jirġivu dawk l-aktar baxxi mela il-ħaddima li jaqilaw inqas ma' 10% tal-paga medja. Kif tistaw taraw fil-maġranza tal-pajjiżi ġara illi dan żdied bejn l-2006 u l-2011 u dan huma il-pajjiżi li huma il fuq mill-linja minn fuq naħata xelluk li għan huma t-tibdiliet fil-xogħol ta' paga li huwa definit bħala dawk li jirċi, ġifiri dawk li jirċi vuzoċ terċi tal-paga medja. U għawnek, fċertu pajizi zditu faħrajn naqas. tibdiliet fil ugwaljanzi mhumiex ma ġewx biss assoċjati mal-bidla fil-forza tax-xogħol ħaddiema, imma anke il-livell ta' collective bargaining li kallu effett fuq dan kollu. Ir-rapport sar u koll rigward l-irwa tal-istituzzjonijiet jekk naraw ġara matul il-kriżi f'dawk l-aktar situazzjoni relevanti il-paga il minima per eżempju u fatturi oħrajn dan ma nbidilġ mod drammatiku però l-evoluzzjoni tal-pagi minimi l-evoluzzjoni saret mod differenti ħafna ġifiri li minħabba il-pagi minimi kienu stabli u l-inflazzjoni ġiet kontrollata f'dan il-perjodu, il-pagi medji naqsu minħabba il-kriżi. Għalhekk ir-ratio żdiet ta' bejn dawn il-pagi baxxi u medji, paga minima u paga medja għalek tajjeb li naraw ximpat kellhom dawn l-istituzzjonijiet fuq l-evoluzzjoni l inugwaljanzi bejn il-pagi. Dan kollu ħalla impatt mod partikolari fuq il-pajjiżi ta' pagi baxxi. F'dawk li għandhom livelli baxxi l-impatt kien baxx. Meta il-livell Dawn huma riżultati differenti u li mhux neċessarjament nistgħu nispjegahom hawnhekk fuq id-densità tal-Unjoni u bargaining coverage rate l-uniku impatt li sibna rajna li kien ġej minn pagi li jitħallsu bis-sija. Li dawn ġew affettwat l-aktar collective bargaining. Fil-modell kludejna wkoll koll kontrolli għandhom xjaqsmu mal mal-rapport. Iġifiri l-impatt tal-globalizzazzjoni u tibdilit f'attivitajiet ekonomiċi fit ċiklu tan-negozji f'dan il periodu u anke l-istruttura ekonomika ta' pajjiżi differenti. Rajna li hemm impatt kbir tal-globalizzazzjoni u tal-bidla teknoloġika biex nispjegaw din l-inugwaljanza u biex biex intejbu kompetizzjoni. And after having looked at the influence of these determinants, we... Aħna qed niffukaw fuq dak li huwa l-impatt tal-rivoluzzjoni tal-, -tal l-gwanz bil-pagi vejn l-inqabluħ ma ġenerali, rajna li dan zdiet faktar minn nofs tal-istati membri u l-ideja kienet hawnhekk li naraw jekk din il-bidla għandix taqsam mal-inugwaljanzi bejn il-pagi jew inkella għandix taqsam ma' sorsi oħra ta' tħul. Skont l-informazzjoni li għandna fuq kondizzjonijiet ta' għajxin nistaw nifirdu l-evoluzzjoni tal-pagi ta' tħul minn self-employment, transfers, kif ukoll tħul ieħor minn kapital u anke l-effett ta' taxxi. Ħanaddi għal eh, slajd oħra. Fl-2006 sal-2011 dak li rajna huwa illi l-inugwenzi fil-pagi għandu rwol importanti ħafna biex nispjegaw l-evoluzzjoni ta' l-ugwaljanza ta' total income. Għawna qed naraw il-correlation coefficient fost l-istati membri differenti, il-kontribuzzjoni biex nibdlu l-igwalanza fuq livell ġenerali u aktar ma jkun hemm inigwalanza bejn il-pagi aktar se jkun hemm inigwalanza ġenerali. Però rajna li f'dan il-perjodu is-sors prinċipali li juri il-fattur għal għal tħul għal bejn il-pagi huwa Sarsi joħna ta' dħul bħal pereżempju il-tibdiet li saru fil-capital income. It-taxxi u kol kellhom rwol importanti ġifiri. Jekk it-taxxi siru kif suppost għandhom inaqsu l-inugwaljanzi. Aktar fuq it-taxxi minn mill-benefiċċji, il-konklużjoni minn dan l-istudju huma liema inugwaljanzi kienu eh, l-aktar importanti imma ma kienu kienux il-fattur prinċipali f'dan il periodu Jiġifieri em, forsi ekonomiċi li kollom ruol importanti biex jispiegaw l evoluzjoni tal-ekwenzi bejn il-pagi u anke fatturi oħra. Grazzi ta' sew. We can put questions to Mr. Rams. Uh, Jutta Steinruck. Ja, zunächst mal vielen herzlichen Dank. Äh, für Grazzi għal prezentazzjoni hija ħasra. Li inti tkellimt biss sa l-2011 minn dak iż-żmien nafu li iddaħlu fis-seħ tu miżuri fl-Ewropa. Dan ġifri kellu impatt ikbar fuq għal iktar żviluppi u żviluppi ġodda. Għalek, jekk inti tgħid li l-iżviluppi tal-diskrepanzi fil- fil nista' ngħidu nistanejtu dan l-aħħar tliet snin mħabba l politika ta' austerita mħabba eh, pressjonijiet oħra fl-Ewropa, l-iżvilupp qed isir f'direzzjoni differenti. xejra hija differenti. differenti jidirli li s-salarji kollha naqsu imħabba l-kriżi imma din ħaġa li ġib problema fil-xejra ċiklika. Nafu li ċertu stati membri baxxow il-pagi. Inti semmejt iktar kompetizzjoni, inqas regoli. li għax dawn kollha iġibu diskrepanza bejn is-salarju imma tista' semmi xi setturi fl-ekonomija fej dan kien il-każ u uġab għalhekk id-diskrepanza ikbar fil-salarji, iċ-ċiklu, situazzjoni ekonomika fl-Ewropa. Hemm bżonn li eh, jirnexxilna imbijaw dak li nipproduċu Għalek x'miżuri għanna bżonn biex niżguraw li għanna il-purchasing power? Min naraw il-pagi jonqsu u dan allura ifisser li it-taxxa u kol għanda tinżel. Imman ki sistemi ta' eh, welfare soċjali. għandek x informazzjoni fuq l-effetti dan is-setturi U l-aħħar punt, jekk jiena fimtek, l-imsieba soċjali mhux mitħla tal-collective bargaining, jew kella ġifri dan isir imma mhuwiex ma jorbotx f'ċertu pajjiżi u f'dawk il-pajjiżi fej hemm l-ikbar diskrepanzi għalhekk dawn l-affarijiet kollha kif jista' wieħed jinterpretom. Mux aħjar ikonna l-autonomija tal-collective bargaining, tal salarji li diġa teżisti f'ċertu pajjiżi. Okay, thank you very much for... Grazzi. Ħafna għal dawn il-mistoqsijiet interessanti jiena naqbel kompletament li hija ħasra li id-data tal-istudju iktar riċenti ma nistawx in-isuwa, eh, ma ma nistawx imbidlu il-mod ta' kif tinġabar l-istatistika tal-lejxin tal-ħajja per eżempju. Iġifiri dan, dawni dinija l-istatistika l-iktar reċenti li jista' jkollna dwar l-impatt tal-diskrepanza tal-salarji u l ħruġ mill-kriżi, il-fatt li l-purchasing power naqas, anki dan fuq l-istati membri naqblu fil-fatt li diskrepanza fis-salarji eh, marret għall-lar u taffetwa liktar eh, l-ifqar eh, ħaddiema. Ovvjament jeffettwa il-konsum, il-prezzijiet. Iġifiri kweti is l-impatt fuq l-aggregate demand mħabba id-deflazzjoni fċertu pajjiżi rajna u kol li hemm iktar kompetitività għolja fis-swi internazzjonali. ċifri ċertu pajjiżi kellhom ukoll isaħħu l-esportazzjonijiet tagħhom l-impatt fuq il-konsum dan kien eżempju, ma, ma kienx eh, wieħed mill-tiri ta' dan l-istudju Imma anki jekk ma kienx tir ta' dan l-istudju huwa punt interessanti, grazzi. Further questions on this report? Uh, if not, thank you very much for uh, your uh, report. Uh... Grazzi ħafna għal dan ir-rapport. Naħseb li huwa punt suġġett interessanti x'meta aħna nistaqsu biex jisir ir-rapport li jmiss eh, f'xi xente oħra nkunu nistgħu nqablu l-affarijiet u l-istatistika. Ċfer sitwazzjoni issa, sitwazzjoni wara il-kriżi. U naħseb li għalhekk nistaw eh, nużaw dan il-rapport li li eh, niġi fil-bżon ta' dan il-rapport anki għal Jutta Steinbeck